Uh, we start the meeting. Uh, Nibdow bil-laqatana tal-ħodu. Hemm xi punti dwar l-aġenda li tixtuq tżidu jew nadottawha kif inhi. Nadottawha kif inhi tajjeb Illum ser ikonna l-lingwi kollha disponibbli ħlif il-Kroat u mill-ġdejt nixtieq infakkarkom dwar il-ġimgħa parlamentari nar it-tlieta u erba ta' frar kif ukoll avveniment li ser iseħħ fejn aħna nkunu qegħdin nieħdu sem fih ser ikun hemm laqa interparlamentari nar it-tlieta ta' frar mill-11 kwart sassija ta' wara nofsinhar. U issa huwa ċar illi ser nkunu fil-sala PHS 1A002. Nittama li tattendu numerużi kemm jista' jkun. Għanna lil membru merħba magħna naslu issa l-punt numru 3 fuq l-aġenda fejn ittieħdet deċiżjoni flaqqa tal-koordinaturi qabel il-miliet sabiex nistidnu jew minn l-inqas nappoġġaw l-inizjattiva li ħadet l-ILO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. Bekk jistgħu jippreżentawna r-riżultat tal-dokument ta' riċerka fl-impigi, fil-qasam tal-impigi, fil-pjan ta' investiment ta' Juncker, fuq l-impatt fuq l impiegi u nistaw bekk ikonna din il-possibilità li nitkellmu mal-direttur tal-ajello dal-ħodu, s-sur Torres, biex jgħidilna daqxejn naħsibijiet tiegħu dwar dan il-pjan. Jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Grazzi, Sinjura President. Lodwa tajba, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Grazzi l ewwel netta din l-opportunità li jattatu l ilo biex tippreżentaw din ir-riċerka fuq stima tal-impatt possibbli fuq settur tal-impjegi tal-pjan ta' investiment li ġimħabbar minn Juncker, studju mbeda b'analiżi ovvjament ta' situazzjoni fl-Ewropa, analiżi marufa ma'kom li tara l istitwazzjoni ta' tkabbir ekonomiku kajman, ma tantx jirpilja, projezzjonijiet li mhumiex et jaqilbu għall-aħjar imma qed imorru għall-ar tarawhom fuq l-slide bl-aħmar dan kien hemm ukoll tbassir tal-kabbir tal-GDP għal 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea l-2015 ta' 1.5% għal iktar minn 3% meta mqabbel mal-Istati Uniti tal-Amerika u fil-projizzjonijiet ta' qabel kellna sitwazzjonijiet għar terġa'. Is-sitwazzjoni hija dovuta ukoll għal rata olja ta' qatt, ovvjament. Ir-rata ta' qatt hija ta' 10% qabel il-bidu tal-kriżi u s-sejja fermola. U kien hemm diverġenza wkoll bejn ir-rati ta' impigi bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti u dan huwa fatt magħruf ukoll. U dan juri illi hemm nuqqas ta' użu tal-kapacità tal-impigi 23 miljun qiegħda fl-Ewropa u għalhekk din hija dimensjoni importanti tal-problema tal-qatt. U ħafna minn din il-problema hija mkasbra terġa' mill-fatt illi l-qatt ikun fuq perjodu twil ta' żmien għal iktar minn sena pereżempju minn 40 sa 50 fil-mija fil-pala medja f'perċu pajjiżi terġa' hija aktar minn hekk U din hija problema li xiktar ma dak li jkun ikun qiegħed hemm iktar diffikultajiet imbagħad biex dak li jkun jerġa' jiddaħħal fis-suq tax-xogħol u jerġa' jkollu post tax-xogħol. Kwistjoni importanti għalhekk li għandna nindirizzaw. Din hija sitwazzjoni komplessiva li tissuġġerilna li hemm deficit ta' domanda aggregata mhux biss għal ċifri tal-impigi imma anke minħabba sforz importanti li l-Unjoni Ewropea u partikolarment iż-żona euro għandha surplus f'dan l-ambitu fi klim ieħor l-Ewropa qed taffaċċa ħafna iktar problemi minn dak li tinvesti fl-Ewropa. Għandek ċifra ta' 2% tal-GDP li huwa indikatur ċar tad deficit tad domanda aggregata fl-Ewropa. Karatteristika importanti ta' situazzjoni korrenti hija li l-lim mid-deficit ta' demand, ta' domanda, għandek problemi ta' odot disponibli għax dawn huma ferm inqas meta mqabbel qabel, però hemm isa nasba ta' likwidità ngħidu hawnhekk fl-ILO fejn hemm livelli ta' qatt olin u ma tantx għandek affarijiet inċentivi li jistimulaw l-investiment anke fir-rigward il-konsum minħabba din in-nazba tal-likwidità u għalhekk huwa diffiċli permezz tal-istrumenti konvenzjonali tradizzjonali li dak li jkun jixpruna u jagħti stimoli lill-ekonomija. U għalhekk din hija raġuni li twassal għad deflazzjoni. Dan f'moħħna l-approċċ fl-Ewropa kien illi nixprunaw l-investiment permezz tal-pjan ta' investiment. F'termini ġenerali, ovvjament, Dan ser ikun approċ utli ħafna għaliex ikun qed jimxi it fit mal-approċ li ttieħed il-ġimgħa li għaddiet mill-Bank Ċentrali Ewropew fej kien hemm miżuri monetarji eċċezzjonali iżda dawn huma importanti ferm u kien hemm miżuri diretti biex jerġgħu jistimulaw mill-ġdid id-domanda għandek ħafna problemi ma' nefqa, speċjalment nefqa l-investiment, u għalhekk il-pjan ta' investiment ser ikun mod dirett biex nerġaw ikon ekonomija li tqum fuq saqaja u biex nkunu nistgħu naraw ma' żmien li nirpiljaw vizavi l-Istati Uniti biex naqsu d-distak bejn il-qat bejn l-Ewropa u l-Amerika u bekk niġbdu l-investiment meta mqabbel mal-Amerika fejn l-investiment issa irkupra meta mqabbel mas-sitwazzjoni tal-kriżi qabel ma jfaqqad il krizi 20% tal-GDP qed jintafaq fl-Amerika mentri fl-Ewropa huwa ferm iktar baħx mis-sitwazzjoni qabel il-kriżi. Jiġifieri 17% tal-GDP dan ifisser 3% inqas miċ-ċifra li kellna qabel il-kriżi. Din hija xejra li qed tiġi evidenzjata speċjalment f'dawk il-pajjiżi li għandhom ħafna qatt, mentri fil-pajjiżi li għandhom inqas qatt bħal Ġermanja l-investiment marbut mal-GDP huwa xorta baxx ħafna meta mqabbel mal-perjodu qabel il-kriżi u għalek din hija problema li għandha tiġi indirizzata. L-idea li nistimulaw għalhekk l-ekonomija permezz tal-investiment hija interessanti, hija importanti, mod kif ikollok impatt dirett fuq il-kawżi ewlenin tal-kriżi li hija nuqqas domanda, imma jkollok investiment li tixpruma l-kapaċitajiet tal-ekonomija Ewropea li tikber li titkattar u li toħloq xogħlijiet deċenti fil-futur. Dan huwa prinċipju tajjeb u għalhekk dan l-istrument huwa tajjeb bħala prinċipju. Fl-istudju sibna wkoll il-pjan ta' investiment ikollu effetti negliġibbli jew inkella effetti sinifikanti ħafna skont il-futur li jiġi mfassal għal futur għall investiment il-pjan ta' investiment nistaw norbtuħ f'żewġ elementi, wieħed 63 biljun euro ta' investiment fresk ġdid li huwa 0.4% madwar tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u element ieħor li huwa fermola huwa l-involviment tal-investiment privat li huwa ta' 252 biljun euro, b'total bek ta' 315 biljun euro li huwa madwar 2% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Ġifri dawn iż-żewġ affarijiet flimkien ikunu sinifikanti ħafna relativament jekk jiġru flimkien u dan irridu nqabluh mal-pjan ta' investiment li kien hemm anke fl-Amerika u naraw anke ċifri tal-Amerika li kienet ta' 5% tal-GDP u għalhekk kien qablu magħhom huwa kważi id-doppju imma fuq perjodu itwal ta' żmien kważi id-doppju ma xortek inqablu d-daqs jekk verament mill-ġdid ikun hemm 315 biljun euro ta' mill ġdijt mhux ħażin. Dan l-investiment biex tassow jitwettaq biex verament ikun investiment ġdid li jiddaħħal fl-ekonomija hemm żewġ kondizzjonijiet. Kondizzjoni hija li dawn l-investiment addizzjonali iseħħ tassow bekk ikun hemm proġetti ta' investiment privat li kwalifikaw għal dan il-pjan huwa importanti ferm biex dan il-pjan jitwetta. Jekk dan l-investiment ma jiġix mislut sow mod l-investiment involut fil-pjan li kiku kien iseħ kien iseħ xorta waħda bil-pjan jew minajru u dan ifisser li ma kienx ikun hemm fattur net addizzjonali. Skont l-istimi tagħna lek li numru ta' impigi li noħolqu mingħajr ma noqogħdu nqisu dimensjonijiet tal-impjiegi tkun ta' 400,000 impjieg ġdid sal-2018 li huwa l-perjodu ta' żmien li valwajna fl-istudju. Jekk il-pjan minn naħa l-oħra jkun infassal tajjeb u jiġu misluta n-nies mod xieraq bil-galbu, dan ifisser li l-impatt fuq l-impjiegi kun ta' iktar sa 2.2 2.1 miljoni ta' impjiegi sal-2018 b'naqqas b'naqqis ta' għat kważi 1% u din tkun aħbar tajba sow għal l-Europa. Għalek li noqodu attenti kif nazlu l-investiment huwa kruċali, l-importanti li waslu investiment ġdid net u dan ifisser li l-investiment marbut mal-networking, konnessjonijiet ban pajizi eh, proġetti ta' infrastruttura, investimenti ekoloġiċi favur l-ambjent, dawn li kieku ma kienux jittieħdu minn investiment privat waħdu, għaliex din hija dimensjoni importanti ta' networking u anke ta' daqs, ta' skala, dan ikun punt importanti. Man bata parti l-effett ta' networking għandek ukoll l-effett ta' involvement tal-SMEs, imprizi zaru ta' daqs medju. Dawn kollom effett kbir fuq l-impigi madwar l-Europa u għalhekk f'ħafna pajjiżi Ewropej l-SMEs, specialment dak il-pajjiżi fejn hemm rata għolja ta' qatt, palissa għandhom sitwazzjoni ta' sistema maħnuqa ħafna, m'għandhomx possibilità kif jistaw jitkatru dawn il-pajizi, u għalek dawn il-pajizi għandhom il-potenzjal li jikbru li jkun hemm iktar investimenti li jħolqu l-impigi, iżda palissa ma jistawx minħabba s-sitwazzjoni tal-sistema ta' kreditu f'kwalinkwa pajjiż Ewropew. U għalhekk minn dal-punt di vista ħajjagħmel massimizzazzjoni tal-impatt tal-impjiegi permezz tal-pjan ta' investiment billi jkollok dimensjoni kbira tal-SMEs, dan importanti. U hemm eżempju diġà fl-Ewropa, u se nerdilkom dwar dan iktar tard. Nafu per eżempju li f'pajjiżi bħal Danimarka jew il-Ġermanja hemm sistema ta' kreditu sofistikata ħafna li tippermetti l-involviment tal-imprizi żgħar Nafu wkoll illi l-Bank Ewropew l-Investiment għandu esperjenza fl-involviment tal-imprizi żgħar fil-proġetti ta' investiment. Dan ma tantx seħ sissa minn tal-inqas u ta' bilħaq l-operazzjonijiet tal-Bank Ewropew tal-Investiment sissa iffukaw aktar fuq l-investiment in ġenerali u għalhekk hemm pajjiżi fejn imrata rata taqat irċevew inqas self u inqas totijiet finanzjarji mill-Bank Ewropew għall-Investiment meta mqabel ma' pajjiżi fejn hemm qatt baxx. Hemm iktar investiment pereżempju hemm inqas investiment f'pajjiżi bħal-Ġermanja meta mqabel mal dawk bħal-Portugal pereżempju. U għalhekk hija kwistjoni importanti għall-impjiegi, kwistjoni ċentrali għalikom u anki għall-ILO. Għalhekk irridu naraw kif ħejġu mfasslin il- proġetti irridu kunem involviment kif għattilkom ta' networking, ta' proġetti oħrajn u anki l-kwistjoni tal-SMEs. Flimkien ma' dawn iż-żewġ kwistjonijiet speċifiċi hemm ukoll kuntest usa għall-impiki. Mod partikolari naħsbu illi il-politiki tal-ekonomija attiva, għall-impigi attivi, s-servizzi ta' impigi, ecc. ikunu kondizjonijiet li jistaw jimmassimizzaw il-benefiċċji tal-pjan ta' investiment u l-istimi ta' 2.1 miljun euro miljon impigi addizzjonali qed nassumu li dawn il-riformi, dawn il-politiki jiġu implementati u bekk dan naħuħ. Għandek ukoll differenza bejn il-kabbiru l-likwidità li la tizdit ma' żmien, li tinġema' u din tkun tfisser li dak li l-pajjiż ikun dejjem fidejn il-forzi tas-suq u għalhekk irridu nimmexxu tkabbir flimkien mal-likwidità li jkun element importanti ieħor. Tkellimna ħafna president dwar dawn il-kondizzjonijiet qafas u dwar dawn l-istimi, grazzi mill ġdita l-opportunità din dan l-istudju disponibbli fuq l-internet imma anke fuq il-website tagħkom. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Torres, who is, uh, uh, I uh, did it, your director of the research department. Grazzi, ti direttur tal-qasam uh, ta' ricerca fl-ILO u naħseb li ta' fuq xiex nitkellmu. Nibdow min talabna il-kelma l-ewwel Hans Becker li ġi flok is-sur Kaza illum. Jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna President. Grazzi ħafna Sur Torres. Naħseb illi tajtna tarif importanti ħafna dwar il-pjan Juncker meta nqabbel ma' xogħol irridu rridu nagħmlu aħna f'dan il-kumitat u għalhekk nixtieq nisħaq fuq li huma l-prinċipji biex dan il-pakkett ikun ta' suċċess. Skontok jekk fimtek sow, irridu naraw kif ħanamlu biex konna l-aqwa għażla ta' programmi ta' investiment biex nkunu nistgħu noħolqu l-iktar numru ta' impjiegi possibbli. U dan iwassalni għal mistoqsija konkreta nixtieq wassallek Kemm taħseb illi l-għażla u l-modelli ta' għażla huma effettivi? Il-proċess ta' għażla kemm taħseb li huwa effettiv? Għaliex kif nara l-affarijiet jien minn tal-inqas dan kollox immexxi mill-Bank Ewropew għall-Investiment. Ġifri m'hemmx entità li tieħu deċiżjonijiet. U t-tieni mistoqsija, fl-opinjoni tiegħek x'inhu huma l-kriterji neċessarji biex ikun hemm l-aqwa għażla ta' proġetti ta' investiment biex ikonna iktar impjiegi. Hemm kriterji oħrajn ovvjament, hemm anke miri differenti, per eżempju il-return, l-introjtu fuq l-investiment jista' jkun element importanti, imma l-iktar ħaġa importanti huma dawk il-miri li ħajwaslu għal iktar l-antijiet tax-xogħol. Grazzi, Jutta Steinruck. Grazzi, President. Grazzi, Sur Torres. Grazzi l-Lajello in ġenerali għal xogħol siwi li wettaqtu. Dan l-istudju verament importanti għalina fil-Parlament. Naħseb li fil-diskors tijak iċċarajt kemm huwa importanti tassow illi fiħdan il-Parlament u ta' fiħdan il-Kommissjoni natu ħarsa lejn il-politika tal-impigi. Dan irridu ndaħluh fil-pjan ta' investiment, naturalment. Dan għaliex li kieku kien investiment ħażin li wassal għal effetti ta' dnowa flok ta' ġid ma jiswinniex tajjeb u xek. U dan ifisser li l-impigi li rridu noħol urdu jkunu kol impigi sostenibli. U dan għandu jkun mira għalina u għacċittadini ċittadini tagħna. Naħseb li huwa importanti ħafna li noqogħdu b'sebajnejn flimkien illi dan l-investiment ikun investiment privat biex il pestiment privat ma jitnaffarx. Ħaġoħra importanti li jattenna li jekk ma jkunx hemm investiment xieraq bil-galbu dan jista' jkollu effetti negattivi u jekk ma jkunx hemm implementazzjoni tajba ħajkun hemm effetti negattivi. U li ma jridx ikun hemm kompetizzjoni inġusta għal daqstant irridu investiment immirat fl-istati membri fejn il-problemi qed ifeġġu U dan diffiċli meta nħasbu nasbu dwar il-problema tal-qatt fuq medda twila ta' żmien fost iż żaża Dan irid jiddaħħal assolutament fil-programm, u għalhekk nistaqsi kif nistgħu nkunu żguri illi f'dawn il-pajjiżi fejn hemm l-iktar problemi serji kbar nistgħu waslu l-iktar appoġġ u waslu l-appoġġ permezz tal-pjan ta' investiment. Kif nistgħu nkunu ċerti li dan ser iseħħ f'dawn il-pajjiżi? U fl-istudju sibtu kif ħajintużaw mod effiċenti l-fondi għal proġetti fuq medda twila ta' żmien għal impjiegi żgħażagħ. Iva, grazzi, kollega Pollakka. Grazzi, grazzi tad diskors komprensiv tiegħek u anki għal rapport li wassaltinna. Imma għandix dubi fir rigward il-fond u għalhekk nixtieq nistaqsi dwar l-opinjoni tiegħek forsi tista' tgħinni inneħħi dubi. Il-fond huwa mmerat lejn l-SMEs minn banda u mill-banda l-oħra l-investiment is-soltu jkun investiment fuq skala kbira, ġifiri investimenti ta' network jew transkonfinali, Imma mill-banda l-oħra, suppost dan il-fond għandu jwassal għal mobilizzazzjoni ta' xi assi li huma frizzati bħalissa għall-investiment. U allura nistaqsik, Taħseb li l-SMEs kapaċi jimplementaw dawn il-proġetti il-kbar u jekk forsi l-SMEs tassaw għandhom dawn l-assi frizzati addizzjonali li mhux qed jintużaw għall-investiment bħalissa hekk l-każ dik l mistoqsija tiegħi. It-tieni, il-fond kif għandu jiġi maneġjat? Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fatt l-importanti li nażlu l-aqwa proġetti. Madana kollu il-Kumitat ta' tmexxija li qed jitwaqqaf bħalissa u ħalli ħajiddeċidi u jmexxi dan l-istrument jista' jiġi strumentalizzat politikament. U allura kif nivitaw li dan il-korp ikun korp politiku? Nistgħu ngħidu li l-kumitat ser ikun imsawwar minn individwi li ħajrappreżentaw il-pajjiżi li l-iktar ħalsu għal dan il-fond jew le, kif ħanevitaw li l-fondi ikunu ntużati banijiet politiċi. Grazzi. Surman. Grazzi, Sur Torres, grazzi għall-studju verament interessanti. ħafna drabi l-investiment, iktar mill-investiment huwa kif ħanifrankaw il-flus u ma nafux eżattament li ma flejes sar jaslu għal xiex. U meta nitkellem mal-negozji Ewropej, niprofa ntihom daqqatit biex jaħdmu fuq livell internazzjonali u anke Ewropew, speċjalment l-SMEs, tassaw ftit minnhom jirnexxielhom ikollhom lajnuna jew il-possibilità li jaħdmu tajjeb flimkien magħna. U naħseb għalhekk illi l-affarijiet mhux qed inġibuhom żewġ, speċjalment x'għażliet għandhom l-SMEs meta jiġu jaħdmu fis-suq Ewropew. Naħseb li dak li qed li qed jgħid il-Bank Ewropew l-Investiment huwa ġust. Irridu nivverifikaw li ma jkunx hemm għażliet politiċi li mbagħad ikollhom effett ekonomiku, irridu valutazzjoni fuq l-impatt ekonomiku, imma x'garanziji għandna biex dan verament ikun il-każ Meta ħajkun hemm evalwazzjoni, ħajkun evalwazzjoni fuq il-karta biss joħod tiġi implementata. Meta se tiġi implementata? L-istati membri meta ħinġabru fl-imkien? ħanoqogħdu ninġabru madwar mejda u mbagħad kollox jimxi bħassoltu jisu xejn mhu xejn u noqogħdu jitħabbu bejnietom jaraw min ħaj jipproġġa liema proġett u min ħajpoġġa l-proġett ieħor, u mbagħad ma jkollnax proġett ta' sugu li ma jkunx eh, wassal valur miżjud u ma jwassalx għal rekwiżiti tempiki tal-pjan ta' investiment ta' Juncker u nerġaw ikonna l-proġetti ħazina li jenna ikonna minn żmien zemzem. ħaġa oħra li semmejt huwa li rridu niżguraw li l-fondi privati ikunu hemm l-investiment, imma l-investimenti meta ser jaslu, meta ħajkun valla pena li waslu investiment għal ċertu proġetti. Meta jkun xira li proġetti kollu investiment? għax investitur jista' jgħid investi f'dan il-proġett għassar wassallu profitt, għassar wassallu riżultati. U meta nħarsu lejn il-fond hemm sensiela ta' proġetti li tresqu imma kien hemm ma' kriterji ta' valuazzjoni. Ma' dubju tiegħu ma ħajkonna riżultati tas-sow li jistgħu jiġentifikati bħala oġġettivi u mhux jiġu indirizzati minn wara l-kwinti b'bażliet politiċi bħas-soltu Grazie. Mr. Torres, um, many... Grazie al rapport, inħossu li huwa utli ħafna fid-dibattitu Ewropew. Id-diskussjoni hija importanti ħafna lina fil-Parlament. U inti qed iġġibinna ideat ġodda fuq il-kriteri fuq kif għandna nażlu l-proġetti. Nixtieq nenfatizza tlet kriteri. L-ewwel waħda fuq il-prioritajiet strateġiċi għall-Unjoni Ewropea. Għal daqstant għandna nużaw investimenti biex inkatru it-tranzizjoni lejn il-modell ġdid, rridu nagħtu priorità għal proġetti li fihom tranzizjoni enerġetika, tranzizjoni ener eh, eh, digitali, per, inklużjoni soċjali u anki investimenti soċjali sin investiment fin-nies. Għax aħna nistaw nħolqu ħafna eh, impjegi hawnhekk fl-edukazzjoni, fit-taħriġ, fil-servizzi soċjali, fil-kura tas-saħħa. U nista' nara koll il-Connecting Europe, irridu nizguraw illi dan il-vojt li għanna fil-tens nel-bum. Pero batem kriterju iħor ċoħe li naqsu l-izbilanċi makroekonomiċi. Aħna naħsbu illi l-investiment għandu jiġi użat biex innaqsu dawn l-izbilanċi fil-stati membri bejn stat membru ieħor, għax issa għanna kondizjoni differenti bejn stat membru ieħor għal investimenti. U din hija problema kbira għall europa Allora jiena naħseb illi il-pjan il pjan ta' investiment għandu jindirizza dawn il-problemi. Inti forsi għandek tkun taf li għanna bħalissa diskussjoni importanti eh, għaddejja eh, għalix sissa regolamenti li għanna miex qed toħloq kondizjoniet ekvivalenti biex l-istati membri kun jistaw jihdu Eh, eh, eh, jisfruttaw dan il-fond ta' investiment. Infatti, il-pajizi li huma l-iktar mill uta bil-kriżi m'għandhomx l-istess kondizzjonijiet. Jekk aħna dan il-problema ma nilbuħx, l-isbilanċi se jżidu bil-proċess ta' investimentu, mhux il-kontra. Għall-informazzjoni tiegħek aħna qegħdin propju naħdmu mal-ILO. U grazzi għal darbohra. Sur Torres, issa tista titkellem inti biex tirrispondi għal eh, mistoqsijiet li għamlulek. L-għolet, grazzi ħafna tal-reazzjonijiet għal dokument u għall-analizi li għamilna. U bla dubju dawn huma kwestjonijiet eh, diffiċli, importanti li jintkom għajimtu, specialment kif nistaw ninvolvu li IB. U dana jirigwarda anki eh, il-kriterja selezzjoni tal-proġetti. U naturalment dinja l-iktar ħaġa importanti fil-kwestjoni, għax il-kriteri mumiex ek eh, ma jġuġ definiti, il-riskju huwa li l-impatt se jkun żar ħafna, Umbat it-tini u li se jkun hemm interferenza politika jew kriteri non ekonomiċi. U importanti illi il-kriteri jsiru eh, ikunu definiti b'mod uh, biex nimmassimizzaw l-impatt naħseb li huwa veru illi kull kwalunkwe proġetti li għandu esternalità jew jindirizza esternalità partikolari allora għandu priorità għax dawn huma proġetti ta' investiment li ma kienux kieku jiġru minnajr eh, mingħajr il-pjan għal daqstant. Dawn għandhom jinvolvu jew in netwerk tal- Eh, management jew anki fil-ekonomija digitali edin bħalissa qed naraw eh, rivoluzzjoni teknoloġika importanti li qed ikollha impatt fuq il-dinja kollha tal-impigi u rridu naraw kif il-pajjiżi differenti se jieħdu l-opportunità u jindirizzaw dawn l-isfidi e, impigi, investimenti, eccetera, dawn se jkunu differenti ħafna. Kwalunkwe ħaġa wkoll li e, tenfatizza il-possibilità li wieħed jisfrutta teknoloġija eh, ġdida e, xi ħaġa bħal din tkun pożittiva għall-impigi, għall-intraprizi u anki għall-prosperità futura tal-Europa. Dawn huma kriterji importanti ħafna. U jekk dawn eh, jiġu implementati so se jtejbu bla dubju eh, l-investiment u għal daqstant anki il-vantaġġi. Eh, allora, l-ewwel waħda li jkun hemm li qawwija elementi ħodra, enerġija, Connecting Europe, għax l-ebda investiment privat mu se jagħmlu dan wahdu. U t-tieni kriterju u naħseb li għandu jkun separat dan għax mhux l-natura mhijiex l-istess. It-tieni e, e, e, kriterju huwa fuq l-SMEs. Kif nistgħu involvu dawn l-SMEs f'dawn il-proġetti ma mhux dejjem. U hawnhekk anki daw bil-fondi memx għalfej kunu gbar ħafna. U dawn l-ideja tal-garanzija ta' kreditu li jirrikjedu xiftit fondi, pero mux ħafna, u specialment fil-pajjiżi li f-situazzjoni diffiċli ta' kreditu. U għal darbohra li IB jista' jisir l-istituzzjoni fejn hemm ekwivalent fid-Danimarka jew fil germania ta' garanzija ta' kwalità għal eh, intraprizi żgħar u u anki kemm daw kif ukoll il-banek kommerċjali jistaw uh, jużaw uh, u dana jkun eh, jirrapprezenta użu eh, tajjeb ħafna. Dan eh, qed nirreferi hawnhekk għal proġett tip ta' proġett differenti. Umbat kien hemm mistaqsija fuq l-interferenza politika jiena m'iniex se nitkellem fuq għadin għax mhix l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi, però nixtieq ngħid biss fuq dan il-punt illi aħna nenfatizzaw l-importanza tal monitoraċu tal-evalwazzjoni. Illi mil bidu net tal-pjan ta' investimenti dawn huma żewġ elementi importanti ħafna anki fil-politika pubblika. Għaliex sa ċertu punt hemm element ta' kollateralizzazzjoni tal-pajjiżi Ewropej u naħseb illi fil evaluazzjoni u fil-monitoring hemm anki komponent mhux biss biex nevalwaw il-profitt imma anki biex naraw l-impatt ta' impigi. Dan huwa fattur importanti. Il jekk jiġi deċis un dan l-approċ jiddependi anki minnkom allora li IB għandha tiġi koinvolta. Ma tkien hemm mistoqsija importanti fuq il-kwistjoni ta' zaza u tal-qatt tagħhom kif nistgħu ninvolvu zaza iktar. U naturalment e, e, ir-rati huma għolin ħafna f'ħafna pajjiżi u dinja punta tħassib. U intkom id-deċidejtu li toħol u garanzija tal-impigi fost iż-żaza. U issa e, f'ħafna pajjiżi diġa ilhom jeżistu dawn il-garanziji ġa fil-disajnijiet fil-pajizi nordiċi u l-iskema tista' tkun integrazzjoni tajba ħafna għal dan il-pjan ta' investiment, però skont l-istimi tagħna irridu nollu l-iskala biex inkunu nilqaw eh, inkunu nistgħu naslu għall-altezza tal-aspettativa. Aħna Nasbu li għanna bżon ta' 21 biljun fl-Europa kull sena biex ikonna garanzija effettiva tal-impigi fost iż-żazah. U għandu jkonna anki servizzi ta' eh, impigi pubbliċi. Dawn huma kondizzjonijiet importanti ħafna u dan jista' jkun integrazzjoni eh, utli ħafna għal dan il-pjan ta' investiment għax dawn is-servizzi mbagħad jistgħu jiffaċilitaw ir-reinseriment jew l-impik ta' żgħażagħ illi jistaw jaħdmu umbat fl-imkien ma' dawn il-proġetti, per eżempju fuq l-ekonomija digitali, fuq l-ekonomija ħadra u anki biex eh, najnu għom eh, u eh, l-negozju tagħhom. Naħseb illi jena koprejt ħafna kwestjoni maċċaj fuq l sbilanċi makroekonomiċi, l-effetti networking, u għanki l-kwestjoni tal-SMEs, s-Njora Rodriguez, <laughs> tkelmet fuqom, jiena naħseb illi billi nikkonsidraw dawn il-żewġ elementi, l-importanza tal-SMEs u l-effetti ta' konnessjoni, naħseb illi ġa kozi automatikament e, e, xieħut bil-pajizi se jibbenefikaw. Imma l-element cross trans europew tal-pjan attualment huwa konsidrat bħala addizjoni għal pjanijiet nazzjonali. Huwa eh, konċentrat jekk li konċentraw fuq dawk il-pajjiżi fejjem il-qat liktar oli. Eh, kien hemm dik id-deċiżjoni li tieħdet il-ġimgħa li għaddiet mill-EIB hemm eh, perċentwali ta' investiment u forsi dan l-istess spiritu jista' jkun utli għal pjan ta' investiment biex inkunu nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni partikolari. Ma nista' ngħaddu għal eh, gruppi ieħor ta' mistoqsijiet. Schulze. Jina naqbel fuq ħafna punti. naqbel ħafna ma ħafna kollegi li tkellmu, però nixtieq nerġa' ngħid ħaġa fuq il-kwestjoni tal-SMEs għax jiena eh, kont naħdem fl-SMEs għal xi għaxar snin qabel ma tħalta hawnhekk. Meta smajt għandna dibattitu jiena kelli l-impressjoni illi dawn il-fondi jistaw jgħinu lill smes Però din miexi it-triq it-tajba fl-opinjoni tiegħi jidher li illi dan id-diskors għada daqsxejn semplifikat. Emma eh, fil ġermania minn fejn pajjiżi, hemm tlet tipi differenti ta' SMEs eh, fuq dak li għandu xaqsam mal-finanzjamenti. Emmin għandu ħafna profitti, għandux problemi eh, ta' kreditu mal-banek. Un bat għanna l-SMEs illi jajdu li mumiex tajbin ħafna, pero kom u dawn u koll jirnexilom jisibu l-finanzjamenti. U batem it-tielet tip tal-SMEs u għadan it-tip li irridu naħsbu fuqhom meta eh, eh, ikonna dan il-proġett f'moħna li ma rċevux kreditu. X'inhu l-problema għaliex ma jirċevu l-ebda kreditu? Dan huwa element li jħassibna għaliex aħna nixtiequ nkunu nistgħu ngħinuhom il dawn l-SMEs dawn SMEs li ma jkunux kapaċi e, ibijaw il-prodott tagħhom u forsi jumbat jiġu eliminati jekk ma, ma jiksbux e, finanzjament. Din hija kwistjoni li rridu neżaminawa. Jien naħseb illi huwa importanti kif qalu anke kollegi oħrajn li l-investimenti jiġu użati għal taħriġ biex eh, nidħlu biex najdu hekk fil-irjus tan-nies. Din hija ħaġa importanti mhux pajjiż bħal Ġermanja biss illi eh, f'dan is-settur huwa pjuttost favorit bħal anki pajjiżi oħrajn. U għal daqstant rridu ninvestu fl-irjus tan-nies u rridu nifmu għaliex dawn l-SMEs għandhom bżonn ta' finanzjamenti. Grazzi, Signora Super. Silva Super li miss. Grazzi. Jiena u koll nishtiq nirringrazzja Sur Torres għal prezentazzjoni tiegħu u kelli mistoqsija li tirrigwarda it-tip ta' impik li jista' jinħolo b'dan il-programm. Din hija kwistjoni li tmur lem l-aspett ta' kwantità tal-ispejjeż eh, ta' ta', ta, ta, ta impigi li se jiġu moħluqa. Illum nitkellmu aħna fuq il-ħolqien ta' impigi ġodda eh, u għaċar li dan huwa din hija neċessità, però aħna drabi aħna ninsew li għandna diġà momenti fil-modi li ma kien hemm ma kienx hemm qatt u ma kienx hemm dritt għal għall-impigi, qed naħseb jien fuq l-iskjavitu, kien hemm ħafna eh, xogħol, kien hemm eh, eh, però ma kienx hemm dritt għall-impigi. Iridu nidħlu f'din il-perspettiva ġdida, rridu nizguraw li dan il-pjan joħloq verament xogħol, però x'tip ta' xogħol se joħloq u x'tip ta' xogħol sostenibbli anke għal-futur. Għal daqsnat ma tkunx ħaġa tajba jekk dan tip ta' program umbat jappoġġa ċerti investimenti privati importanti, eh, gruppi privati li għandhom bżon ta' investimenti bħal da. Imma li len minn dan jista' jkun hemm vantaġġi fil-ħajja ta' kuljum tal-ħaddiema. Allora jiena qed nistaqsi kif nistaw aħna niżguraw u nigarantixxu li dan il-programm se jipproteġġi verament id-drittijiet tal-ħaddiema l-impigi eh, illi se jiġu maħluqa b'dan il-pjan se jkunu impigi illi jistaw jutilizzaw id-drittijiet soċjali kollha. Grazzi. President Vana. U grazzi wkoll għal rappresentant tal ILO eh, għal l-istudju dan huwa kontribuzzjoni importanti eh, ċoe eh, fuq il-ħolqien ta' impigi. Peress li aħna qed nitkellmu fuq l-effett tal-pjan ta' investiment iridu naħsbu fuq il-ħolqin ta' tkabbir sostenibli u banki ta' impigi sostenibli dawn huma għed mill-miri ta' dan il-pjan. L-istudju qed jgħinna għaliex et jatina potenzjal li nistaw nisfruttaw u rridu nħol u kondizjoniet qafas u rridu nisfruttaw dan il-potenzjal. Fil-istudju tijak, et tajt inti li dan huwa pass fid direzzjoni tajba, naturalment rridu namlu anki iktar passi, miżuri biex inkunu nistaw. Namlu mod li konna ekonomija sostenibli u impiegi, numru ta' impiegi importanti. Enti tkellimt fuq 400.000 bħala limiti eh, inferiuri, eh, però nistaw naslu anki għal miljun inti għat. U inti tkellimt fuq miżuri u proġetti ġodda l-ħolqin ta' impiegi. Li li interestan se jkunu dawn il kondizjoniet għafas għal dan il-limiti inferjuri ta' 400.000. Inti taħseb illi se jkun hemm effett eh, liva jew inti ħsibt fuq xenari differenti. U dawn il-400.000 jirrigwardaw propju impiegi ġodda? U li huma setturi? Għax aħna manniex ħafna punti ta' referenza hawnhekk. Li huma setturi li se jiġu mill-quta? Kif inti diġa għat il-potenzjal ta' impik u differenti ħafna f'setturi differenti. E, Il-pjan jitkellem fuq l-ekonomija digitali, l-SMEs, e, il-kodifikazzjoni urbana, urbana. dawn huma kollha affarijiet importanti u interessanti fuq livell lokali, però jina nishtiq e, nifhem u nkompli e, fuq dak li għallu kollegi, li mux bizzejet li konna ċertu numru ta' impiegi, ma xtip ta' impiegi et nitkelmu fuqom, et nitkelmu fuq uh, eh, eh, impiegi ta' kwalità, zguri, sostenibli, u dawn huma din rakomandazzjoni li jentkom eh, prezentajtu, irridu nikkontrollawhom u koll, inti inti tkellimtu koll fuq il-monitoraċ. Il-pass verament fondamentali ikun dak li konna miri ċari. B'mod partikolari u skont dak li għal u koll il-Komitat Direttiv eh, korrelazzjoni ċara mal-Europa 2020 kif ukoll mal-prinċipi ta' eh, ta' sħubija mal-operaturi eh, regionali lokali, mal-partijiet soċjali, eh, soċjetà ċivili fl-iżvilupp tal-pjanijiet. U dan inħoss li se jkun ħaġa importanti ħafna fil-qosor ħafna għax se irġin nirrepezak l-għati senjur eh, Rodriguez dwar il-naqas ta' bilanċ makroekonomiku fuq il-prinċipju nixtieq insaqsik ma taħsibx li tkun aħjar ki kullum iktar għaqli biex ninvestu fejem iktar bżon, anki, anki ma rridux nafra dikul anki anki pajis pal ġermanju dejjem għandu bżon investimenti. Ġifiri, dejjem nistgħu ngħidu li ma hemm ċertu bżonnijiet f'ċertu żoni iktar minn oħrajn u għal dawk il-pajjiżi li huma eh, fiż-żona tal-Euro qed eh, tista' tkun isa solidarjetà interna li tgħinhom jibqgħu fuq fu il-livell, ġifieri l mistoqsija konkreta tiegħi. Fil-starriġ tiegħek għandek informazzjoni fuq il-scenarios differenti u Għaxina eh, eh, mill-li qed nifhem qed naqbel miegħek inti jisek qed mur skont is-suġġett imma hemm ukoll perspettiva ġeografika u jekk iva x'taħseb dwarha. Għax eh, pirmininke jir. Grazzi, xu. Jien għandi, grazzi tal-istudju għandi xiftit mistoqsijiet. L-għennet l-impiegi u l-politika soċjali dawn huma marbutin direttament mal-ekonomija u l-impatt huwa fuq in-nies dawk li għandhom impigi, dawk li m'għandhomx, dawk li għandhom tħul deċenti u dawk li m'għandhomx tħul deċenti. Għal daqstant l-inċentivi għall investimenti huma importanti wkoll, inti tkellimt fuq l-inċentivi. U nishtiq insaqsi li huma l-inċentivi speċifiċi li għandek f'moħħok u li ma inċentivi jistgħu jiżguraw illi dawn l-investimenti fl-Stati membri jkunu sostenibli u dewima u fattibli u li joħor u kondizjoni favorabli nistana. Pol kull pajis forsi se jkollu jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu. Jew forsi għandha tkun deċiżjoni Ewropea fuq l-inċentivi għall-investiment u mistoqsija oħra il-kollegi tkellmu ħafna fuq l-SMEs huma importanti ħafna għall-ekonomija tagħna u għall-politika ta' impigi għax joħolqu ħafna impigi huma. Però il-kwistjoni hija din il-għala l-SMEs ma jirċevux il-kreditu biex ikunu jistaw joħolquhom dawn il-impigi fi raġuni differenti. Il-għala m'għandhomx aċċess għal kreditu. ma raġunijiet? Bil-pjan ta' investimenti. L-SMEs se jirċevu eh, dawn l-inċentivi biex joħolqu impigi, un bat mistoqsi oħra. 25 miljoni ta' nisqat fl-Unjoni Ewropea. 12 miljun bqat mm, dewima dana jfisser illi jekk aħna ninvestu fl-enerġija, fl-ekonomija digitali, ecc. Dana jfisser li dawn il-25 miljun ta' ta' nis għada se jiġu impiegati f'dawn il-posti, għanna bizzejiet motivazzjoni biex dawn il-nis jitħlu f'dawn l-impigi, għax il-proġetti se jkollhom jiġu implementati bil-persuni li għandhom e, e, e, l-arfin, it-tarif u li għandhom il-motivazzjoni xirqa il-pjan ta' investiment se jkun iktar effiċenti li jkun immirat mux biss lejn l-ekonomija manki lejn l-imħuħ tal-persuni. Younger use. Jena memx fejn zit, jena naqbel, jena eh, fan tal-xol tal-ILO Għandi mistoqsija jiena tkellimt ma' nies mill IB bħalissa qegħdin jippjanaw qegħdin għandhom bżonn ta' xi 500 persuna biex ikun jistgħu jeżaminaw dawn il-proġetti kollha ġodda. Imma huma qegħdin jgħidu li hum għandhom limitazzjonijiet fuq il-miżura ta' profitti fuq l-investimenti. Għandhom bżon ta' 18% per eżempju u ċar lampanti li jekk trid proġetti vantaġġi ambientali, soċjali, eh, u risorsi partikolari għadora maħnex se, se nilħu dan il, din ir-rata ta' profit għal daqstan tal-jom mhuwiex business as usual għax għandhom ħafna proġetti ġodda xi konsidraw. pero bil-mod kif jaħdmu huma mhux se jkun hemm proġetti b'dan it-tip ta' rekupru li se jirrispondu għal dawn il-kriteri. X'inhi l-opinjoni tiegħek, x'inhu l-parir tiegħek fuq il-kriteri li qed juża l-EIB biex janalizza dawn il-fondi? Paloma Lopez, permejo. Lodo tajba, u grazzi għasur uh, għal-rappresentant tal-ajallu. Jien għandi xi dubju. Miljun u tmimmit elf eh, impik. Però dinja ipotezi li t-prevedi investimenti ġodda fil-fat eh, u ma 23.000 miljun f'dan l-investiment illi se jiġu użati b'sovvenzjoni eh, sussidju finanzjarju minna ħatta li għajbi l-investiment privat illi għandu jiġi implementat se jkun kull mod b'kull każ għax dawn se jisiru f'pajjiżi li huma ġa dinamiċi għax diġà l-ekonomija tagħhom miexja u hemm l-investiment privat. Il-programm fi klim ieħor se jikkonċentra f'dawk il-pajjiżi li diġà għandhom tkabbir ekonomiku eh, kbir u inqas qatt eh, u dan jfisser illi se jinħolqu inqas impigi eh, meta qablu ma dak li jaxew qatana. Minnaħa l-oħra, eh, fakarkom li l-IB kella diffikulta li teżamina il-kapital tagħha stess, kemm għal limitazzjoni tekniċi manki għal għazlit politiċi li saru. U eh, kienem kazijiet fejn ġew motija finanzjamenti fuq proġetti li fallew u kienem ftit attenzjoni fuq l-SMEs għal daqstant jina nikkonċentra fuq din il-kwistjoni u għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel waħda x'garanzija qegħdin tagħtu biex ikunem iktar kapital eh, ta' stimolu għal kwalità u għal impigi u tieni mistoqsija X'tip ta' kwalità jista' jkollu il-programm biex ikun jista' ibiddel kompletament il-mudell produttiv dak li għandu bżonn il-pajjiżi kollha. Mhux finanzjament speċifiku eh, preċis f'ċerti pajjiżi illi diġà jeżistu. Grazzi. Merci, Monsieur Torres. Grazzi ħafna, Sur Torres, tal-li diġejt il-taqamana dal-ħodu. Nishtiq nitkellem fuq il-proġetti u n-natura tagħhom. Inti tajt ħafna dettalji u qed naqbel miegħek li dawn il-proġetti jridu jkunu eh, ġodda li qatt ma ġew finanzjati qabel u f'setturi ġodda li huma prioritarji għal komissjoni l-Enerġija u d digitali Dawn is-setturi ġodda jfissru kol kompetenzi ġodda għalek il-mistoqsija tijaj hija dawk li qed ifittxu ix-xogħol speċjalment dawk li ilhom ifitxu ix-xogħol għax inti qed iktar kemm iddum tfittex ix-xogħol iktar ikun diffiċli l-fatt li inti terġa' ssib xogħol imma il-kompetenzi hemm se jkunu il-ħiliet il ħiliet ġifiri ma taħsibx li l-ewwel investiment għandu jkun dak ta' taħriġ li wieħed jiġi mħarreġ f'dawn il-kompetenzi l-ġodda ju ta' xtajnduk. Iva, jiena għaddi li xaġa oħra minn moħħi. U ma ħsibx ħafna teknikament fuq għadi. Hija dik tar-riżorsi mill-inizjattiva tal-garanzija eh, taż-żgħażagħ li li ħafna minna ma tiġix mill-istati membri meta dawn ir-riżorsi jidħlu fi pjanta investiment, kif nistaw naraw, nizguraw li verament daw imorru kważi kollha għal proġetti taż-żgħażagħ. Ġifieri meta nitkellmu fuq investiment, irridu niskuraw li verament jaslu għal beneficju ta' zazax u li jista' jkun hemm xi forma ta' eh, monitor ċaċċekkjar dwaru. L-aħħar mistoqsija se tiġi minn Van den Kellnelere. Jekk tridu tagħmlu iktar mistoqsijiet, ma nkunux nistgħu nagħmlu il-vot fil-10 u kwart. Van, van der Candelere. Iva, grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna għal prezentazzjoni in, eh, tant interessani jina għet mill-lizar persuni f'dan il-komitat u imsaħ, im, im, jina imħasseb ħafna eh, inkwitat tal-ġenerazzjoni tijaj fil-Unjoni Ewropea, specialment meta nitkelmu għall-investiment u iktar u iktar fil-nofsenar tal-Ewropa Għalek dan kollu kif se nabbinawħ mal-fat li tant investituri mill-pjanta Juncker em, kif se jkunem u kol rizultati tajbin, kif se em, nattiraw l-investituri privati, għax dan għanna eh, bżon il-tul mill-investiment se jkun fattur importanti speċjalment għal pajizi ta' nofsinhar tal-Ewropa. Iva, grazzi ħafna. Mistoqsija ta' malajr malajr. Inti taf jekk kemx settur ekonomiku li ma ġiex affettwat ħażin, ġifiri huwa il-settur tal-social business. U irridu naraw li dan it-tip ta' investiment jistax jitwal f'attività f'xogħol ieħor. Iva, grazzi. Jina diġà tkellimt imma din mistoqsija oħra Jina naħseb li huwa importanti ħafna meta ngħidu li hemm possibilità li hemm postijiet tax-xogħol li għandhom futur li jirrikjedu ċertu edukazzjoni jista' jkun hemm xi faċilità għal dawn il-proġetti ta' l-apprenticeship ta' taħriġ biex dawn jiġu eh, jingħataw spin tal-qudiem? għax l-istati, mux l-istati membri kolla għandhom l-istrutturi għal dan, iġifiri kif nistaw inabbinaw il-xol posit ta' xol ma' taħriċ fiktar stati membri. Issa, sta' għalik biex tirrispondi fil-qasir għal dawn il-mistoqsijiet, il-bizibilju mistoqsijiet. Grazzi. Grazzi għal din diskussjoni verament interessanti u għet jista jara li din diskussjoni forsi mandiċti għafaw ħaniħu approċ skont is-suġġett ir-rwol tal-IB li smajna eh, ħafna deputati semmuh u l-kriterji li jenataw imma li IB huwa bank pubbliku wara kollox. Hija ħaġa naturali li l-inċentivi għal dan il-bank irridu jkunu differenti għax inti dikx bżonn bank pubbliku biex ikkunem eh, tamel rwol ta' intermedjaru finanzjaru li normalment jisir bank privat. Ġifiri, daw irdu jaraw li jkunem il-profit, profit bizzejiet, imma rridu naċċettaw il-fat li ħafna mill-benefiċċji tal-pjan ta' investiment imorru għall-istati membri kollha u il return ikun wieħed soċjali u dak li jigwadanja l-bank ikun ħafna inqas meta mqabbel mal-tħul kollettiv soċjali. Dani, din hija l-differenza bejn bank privat u bank pubbliku. Bħalli IB <clears throat> Ġifri dan l-evalwazzjoni jagħmilha mhux biss fuq it tfull tiegħu imma fuq l-impatt li jħallu il-proġetti fl-Unjoni Ewropea. Jina ovvjament ma naħdimx il-bank imma fil-kriterji imbidlu inkwantu għal l-operat ta' dan il-bank. Kien hemm mistoqsijiet dwar il-kwalità tal-postijiet tax-xogħol, ix-xogħol deċenti, eh, aspett importanti hemm eh, xi ħaġa li wieħed jista' jagħmel ġifiri dawn il-proġetti dwar l-ekonomija eh, digitali, in networks tal-enerġija, meta jkun hemm tender pubbliku Aħna eh, fl għanna strument tal-public procurement, ġifiri il normi tax xogħol huma parametri li bil-fors wieħed irid jikkonsidra meta jkun qed jitfa' xi tender. Naħseb li dan jiġri wkoll f'ħafna stati membri. Imma għaliex ma tasalx ukoll fuq livell eh, Ewropew. U kif insibu fit-tielet parti tar-rapport, il-pjanta il investiment ma jistax jikonsidra kull aspett tal-kwalità imma public policy hija fil-politika Ewropea u koll iħares lej dawn il-fatturi. Għalek aħna nejdu li aħjar għaxxol li kunem pjanta investiment fl-istrateġija iktar wisa għal kreazzjoni postijiet tax-xogħol. Issa, il-kwistjoni ta' zaza, kif ninvolvu iktar iż u anki il-ħiliet, il-kompetenzi. Ovvjament, se jkun hemm element diskrezzjoni skont il-pajjiż, pereżempju ħafna pajjiżi eh, ħafna semmis li qed jagħmlu profit ikollhom rati favorevoli mill-banek, imma eh, mhux il-każ f'kull Eh, f'kull pajjiż għax hemm profitables li m'għandhomx aċċess għal kreditu tal-banek din hija xi ħaġa serja eh, nafu li dan mhux il-każ kullimkien fil-pjan dan il-potenzjal jingħata importanza. Il-ħiliet, il-kriterji, jina naħseb li għandkom raġun li eh, nikkonsidraw affarijiet bħal da u l-mistoqsija ta' dejjem hija liema ħiliet, liema kompetenzi wieħed irid jifoka fuqhom. -um Naħseb dak li importanti x'nija eh, mistoqsija taħra hija li wieħed ikun jista' jipprevedi kun hemm viżjoni tal-bżonnijiet għal-futur biex is-sistemi tal-edukazzjoni u ta' taħriġ ikunu jistgħu jadattaw ruhom eh, skont il-bżonnijiet imma peress li hemm tibdiliet eh, ta' malaj, mhux faċli li wieħed jipprevedi l-bżonnijiet. Għaw e, min jgħid li fuq ċertu setturi ta' edukazzjoni għolja mhux se jkun hemm daqsan bżonn f'dan is-settur, imma dik li ngħidu early detection se tkun eh, se jkun fattur importanti. U fl-aħħar kien hemm mistoqsija importanti jidirli dwar il- l-importanza ġeografika u ħanid nirrispondik bil-Franċis. Jina naħseb li din hija hawnhekk irridu narraw kif dan il-pjan ta' investiment jista' jkun l embrio ta' politika Ewropea. Ġifri fil-żona tal-Euro fejn għandna l-munita unika hemm il-politika ekonomika li hija għal Eh, dawn il-pajjiżi tal-Ewropa. Naħseb dan jista' jkun il nukleju il-ċentru eh, li minnu toħroġ mbagħad eh, il-politika fejn jinħolqu ħafna u ħafna postijiet tax-xogħol wieħed ikun jista' jara fejn qegħdin ukoll ir-reġjuni fejn hemm nuqqas ta' xogħol. Imma aħsen senni għaw, naf li ma rispondejċ il-kulħat, imma nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu l-fat li intom tajtun iċ-ċans li ta' għamakom, nirringrazzjakom minn qalbi dibattitu interessanti. Grazzi ħafna, Sur Torres, jiena perswaza li se nkunu rridu nerġaw niltaqgħu miegħek, nerġaw nistidnuk eh, f'dan dan il-kumitat. Nirringrazzjawk aħna ukoll talli inti tajtna dawn ir-risposti dan it-tarif u l-informazzjoni. Grazzi. Issa nifutaw imma tuna minuta sabiex insibu il-dokumenti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 We'll start with the votes on... Uh, bil-vot dwar il-fond ta' globalizzazzjoni li GF għanna saħem il-Polonia niftaħ il-vot vot elettroniku LPP għedin eh, wis intom, nil-għawkom maħna, ma għawis. <laughs> Is it okay now? Now it's okay. Suppost tajjeb issa għedin. Għattaraw il-rizultat u ovvjament għaddejn jaddi. Il-punt li mis il-Saint-Gobain IGF Gobain, Belgium. Niftaħ il-vot. Miftuħ il-vot, tistaqsi il-President. Vot malu. U dan jaddi wkoll adotta. Then we have um... Umbat għanna l-IGF Alio Solar tal-Germania u ħanissimaw lil Jutta Steinhock. Il-grazzi ħafna President, il-grupp esta l-SND jixti jiressa amenda orali għal paragrafu 6 aħna nista nishtiqu unajdu li paragrafu numru 6 għara il tekst li qed proponi li għalhekk ma jkunx hemm inċentivi oħra għattahriċ taħriġ li joħorġu mill-IGF. U hemm bżonn ta' iktar miżuri. Uh, okay, then we vote the whole... Tajjeb, mela nivvotaw il-tekst kollu kif ġi emendat, il-vot miftuħ, il-vot maluq. Jaddi. Issa imorru nara ftit fuq il-kittanza dwar il-budget ġenerali. Kompromess A minu favur, minu kontra, astensjonijiet u dittaddi. L-emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet ma taddix din l-emenda. L-emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. L-emenda erba' favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda ħamsa, favur kontra astenzjonijiet taddi jidirli. L-emenda sitta favur kontra astenzjonijiet taddi. ħan iċċekkjaw ftit l-emenda numru 6. Votaw favur? Kontra? Votazzjoni maluqa. U taddi. L-emenda 7 favur? Kontra? Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 8 favur? kontra astenzjonijiet taddi. Emenda disa qed tirata numru 10 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Il-kompromess B favur kontra astenzjonijiet taddi iċ-ċe favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda e, 19 għanna emenda orali <clears throat> favur kontra astensjonijiet taddi. Issa nivvuta fuq l-abbozz opinjoni kif ġiet emendata Niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa għanna Għanna il-ċentru Europew tal-Vocational Training, il-kittanza. A, favur, kontra. Astensjonijiet taddi. L-emenda numru 2, favur. Għanna emenda orali favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu erba mux ta' nivutaw fuqu u nivvutaw fuq il-labbozz ta' opinjoni niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U L-opinjoni. Tati. Issa immorru il-kwittanza tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-xogħol. L-emenda numru wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 4, emenda 2, favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 5, l-emenda numru 3, favur kontra astensjonijiet taddi. U nivvutaw fuq il-abbozz eh, ta' opinjoni kif ġiet emendata mod elektroniku. Niftħu il-vot, nifnala il-vot. Taddi. Issa għanna abbozz ta' opinjoni dwar fondazzjoni Ewropea titjib tal kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol il-budget tal-2013, paragrafu numru 2, l-emenda numru 1, favur kontra stenzjonijiet taddi. L-emenda numru 2, għanna emenda em, orali kif tistaw taraw, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet u taħaddi. L-emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet taħaddi. Emenda 4 favur kontra astenzjonijiet taħaddi. U issa nivvotaw fuq la bozza ta' opinjoni kif ġiet emendata niftaħ il-vot. nalaq il-votazzjoni. U din tgħaddi. Issa għandna il-Fondazzjoni Ewropea taħriġ hemm abbozz opinjoni kompromess A kompromess A minu favur minu kontra astenzjonijiet taddi. U nivvotaw fuq le l-emenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet taddi. U bekk nivvotaw fuq l-abbozz opinjoni kollha kemmi niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni u taċi. Issa għanna opinjoni, la bost opinjoni dwar l-aġenziji tal-sena finanzjarja 2013 l-emenda numru wahda favur kontra tal-di. Kompromess A favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet jgħaddi u l-opinjoni kollha kif ġiet emendata niftaħ il-votazzjoni. U nagħlaq il-votazzjoni u di taddi u kol. Dak kollox, grazzi għal dan il-rizultat. Hmm. Uh, <clears throat> is this what is on the Uh, we proceed to the next point of the agenda, the European Fund for Strategic Investments, the EFSI. Inkomplu bl-agenda, naddu għal-punt dwar l-EFSI, il-Fond Europo għal-Investimenti Strategici. Qabel ma naddilkom il-mikrofonu l-ewwel net rapporter nixtieq nistaqsijek hemm xi proċedura interna. Ninformakom anzi dwar il-proċedura interna x'kena ħafna laqat fuq kif ħanaqsmu l-kompetenzi bejn il-kumitati fuq dan id-dokument dejjem sħaqt dwar l-importanza tal-Kumitat tal-impjiegi li jrid ikun involut mill-qrib dwar dan id-dokument imma teknikament il-proposta leġislattiva sfortunatament ma tantx tqis l-aspetti soċjali. Madanakollu lan u lini xorta għadu li joħloq iktar impigi u impigi aħjar u li jġilet il-qat, speċjalment il-qat fost iż-żaza. il qat speċjalment il qat fost iż żaza u miex investimenti għaswiq finanzjari li interessana minn investimenti li waslu għal iktar postijiet ta' xogħol. U dan huwa ċar li huwa qasam ta' esperjenza tal-kumitat tagħna. Għal daqstant fil-laqa tal-presidenti tal-kumitati tlabt illi aħna bħala komitat għanna nkunu komitat assoċat bir-regola 54. Madana kollu ma kienx hemm deċiżjoni aħħarija mill-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati biex jitwaqqaf kumitat ta' tmexxija steering committee li jkun jista' jakkumpanja x-xogħol fuq dan il-dokument u fejn kull kumitat interessat ikun jistejħu sem għal dan ix-xogħol. Issa fidejn il-konferenza tal-presidenti jiddeċidu huma kif id-diviżjoni ħarija tal-kompetenzi ser isseħħ u kif wis probabli ser jiġri. Li u liktar wis probabli li jiġri, għafu li maġiġ deċis, huwa li il-Kumitat Mexxej, il-Kumitat għawlini, ser ikun il-Kumitat Libe. Il-President ta' dan il-Kumitat informani illi minħabba l-proċedura imħaffa tal-proposta leġislattiva dwar l-EFSI, wis probabli mhux ser jirnexxilhom fl-istess ħin jipproċessaw l-inizjattiva u jnaqsu l-distak li hemm fuq l-investiment. Ġifiri kienem rapport inizjali li kienet jindirizza l-istess kwistjonijiet li għattib tindirizza il-proposta dwar l-EFSI, pero f'kuntest usa, kuntest aktar politiku. F'dan il-rapport il-Kumitat Empl għandu skont l-artikolu 54 tal regolator proċedura ikun assoċat għanna Sinjura Vamer, rappresentanta mill-ħodor, fissem il-Kumitat u sħat bosta drabi kien fil-laqqa tal-konferenzi tal-presidenti tal-Kumitati kif ukoll il-President ta' Ekon direttament lill-Kumitat Empl tal-impjegi assolutament irrit li kollu rapport ta' inizjattiva li jimxi b'mod parallel ma' din il-proposta EFSI biex bekk kemm jista' jkun possibbli nkunu nistgħu mmexxu l-prijoritajiet tagħna. Id-dispjaċini iżda illi fil-fatt dan wis probabbli mhux ser ikun possibbli, però għadu irid jiġi determinat. Il-kumitat mexxej xorta waħda bħala kumitat responsabbli huwa il-kumitat li jiddeċiedi dwar il-kalendarju u għalhekk wis probabbli ekon ħajkun il-kumitat mexxej u mbagħad kull kumitat interessat jista' jkun parti mill-kumitat ta' tmexxija imma għadna maħniex ċerti dwar ser ikun ir-riżultat ħari u xtaq narrafkom dwar dan. Meta jkolli iktar informazzjoni ovvjament u wasalilkom mill-aktar fis possibbli nittamaw. Dan l-ewwel skambju li għanna hawnhekk illum fil-Kumitat tal-Impjigi, nitkellmu l-ewwel darba fuq il-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi u ngħaddi l-mikrofonu minnu fih għalhekk lill-koordinaturi qed nara li mamxat prezenti, forsi s-Sinjura Mora Chartier tista' titkellem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 Nirringrazzjak tal-li dalodu organizzajna din il-laqa mal-ILO biex nisemaw il-rapport ta' direttur tal-ILO. Rapport li huwa verament marbut ma' xogħol tagħna u anke ma' dan ir-rapport in ġenerali tal-EFSI il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. F'dan id-dokument l-Ewropej minn tal-inqas qed jaraw il-xaqta ta' tama, xaqta dawla, tama l-menu biex nirpiljaw minn din il-krizi. Aħna rridu nixprunaw l-ekonomija Ewropea, iżda sissa xrajna, xġara, rajna li l odo disponibli li kenna ma tantx kienu effettivi. Dan ir-regolament il-ġdid għandu jkun motur biex għajjem fuq saqajja mill-ġdid l-ekonomija Ewropea. Il-Fond Ewropew ta' investiment strateġiku ħajkollu tliet pilastri. L-ewwel illi nużaw madwar 315 biljun euro tul il-3 snin li jmiss biex bekk nkunu nistgħu nimmassimizzaw il-valur għal flusna u biex nerġgħu nixprunaw l-investiment privat. It-tieni pilastru jgħatem biex nizguraw l-investiment li jitwassal ikun jimxi mal-kriteri meħtieġa mill-ekonomija. U it-tielet pilastru huwa li naqsu l-burokrazija biex l-Ewropa tkun aktar attrajenti għall-investiment u biex ikonna effett multiplikatur għall pjanta investiment. Ovvjament rridu li waslu il-vantaġġi l-aktar possibbli, ma dan ikun possibbli biss meta il-stati membri ikunu parte mill-fond u anki l-banek ta' sviluppu l-investituri privati jihdu sem f'dan il-fond. Dan sħaq nieħbos drabi għaliex il-fond irrid ikun katalista biex sal iktar investiment privat. Minkejja l-fatt illi dokument li qed naħdmu fuq huwa importanti ħafna, ma tantx għandna ħin biex naħdmu fuqu, sfortunatament. Għal daqstant irridu naġixxu bċertu ħeffa. L-ewwel net Jean-Claude Juncker preżentanna il-pjan ta' investiment malajr ħafna dan seħ 26 ta' Novembru li għadda u l-Kunsill malajr adottaw il-pjan nar 18 ta' Deċembru u l-Kunsell appella il-Kummissjoni appellat il-Kolleġislaturi temmu xogħol sa' Marzu. Sur Gezloskis għal li dan xol nistaw nalqoħ għaliex hemm qbilu kol mill-Kunsill. Minkejja dan il-Kumitat tagħna għandu jivvota fuq din l-opinjoni sal-24 ta' Marzu. Dan ifisser li għandna xarejn biex ikollna pożizzjoni f'saħħitha u koerenti. Sekemm ma jiġri xejn, ix-xogħol jekk ma jiġri xejn ix-xogħol fuq dan id-dokument għandna intemmuh sa tmien Marzu. Dan ifisser illi il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ikun operattiv sa nofs din is-sena. Verament ħaffifna f'dan l-ambitu u għalhekk illum mhux iddiskutu fuq emendi speċifiċi iżda nixtiequ nkunu nafu aktar dwar x'inhija l-impressjoni u l inija tagħkom u kif ħan waslu biex dan il-fond ikun odda realistika u viabli biex nixprunaw l-ekonomija tagħna kif ħanilħu l-għanijiet tal-Aġenda l-Ewropa 2020. Iżda qabel ma ngħaddi li nippreżentalkom x'inhija l-pożizzjoni u l-linija tiegħi, nixtieq nisħaq li seba' kumitati ser jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom għal dan ir-rapport. L-ebda minn dawn is-seba' kumitati ser jiffukaw biżejjed fid-dettall fuq l-aspetti soċjali, iżda jien nixtieq li l-kumitat tagħna jaħdem propju fuq dan l-aspett, l-aspett soċjali. Aħna nafu li l-aspetti soċjali huma ta' importanza ewlenija biex il-fond verament ikun ta' suċċess fl-aħħar mill-aħħar. Id-deficit tal-investiment huwa teddida għal anijiet tal-Aġenda l-2020. L-azzjonijiet li ttieħdu sissa ma tawx il-frott mixtieq. U skont il-stimi li għanna, qed naħsbu li dan il-flejjes allokat il dan il-fond u tajjeb speċjalment għan netwerks tal-enerġija u anke biex nappoġġaw dawk is-setturi li jkunu innovattivi. L-investiment minn dan il-fond ħajkun immirat għall-ekonomija reali u din hija fattur ewlieni tal-fond. Il-proġetti ħajkunu mażula skont il-kriterji ta' valur miżjut tal-Unjoni Ewropea u b'konformità ma' l-anijiet tal-politika tagħna. Tal-investiment għandu jsarraf f'ħolqien ta' impigi ta' livell oli fuq medda twila ta' żmien u biex jixprunaw l-investiment fl-Ewropa. Madanakollu l-appoċ għandu jingħata l-iktar jekk mhux biss għal proġetti transkonfinali. Kenna esperti li qalulna illi sa żewġ miljun impjiegi u nofs ħajinħolqu b'dan il-fond u dan juri illi sissa sal-lum il-ġurnata l-Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom biljuni ta' euro xonfqu, ġifiri issa nerġajna għanna likwidità skont ir-riċerka, skont anki l-Bank Ewropew l-Investiment, smajna illi bħalissa fl-Ewropa qed naffaċċaw sitwazzjoni fejn proġetti importanti li jistgħu waslu għal profitt ma jistgħux jiġu finanzjati sew għaliex hemm problemi u kif qal il-Kummissarju Katajnen għandna kriżi ta' fiduċa bħalissa fl-Ewropa u dan mhux qed jippermettilna li nqajmu fuq saqajja minn ġdid l-ekonomija. Apparti minn hekk, skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill, nar 18 u 19 ta' Deċembru li għadda, il-kontribuzzjonijiet għal fond mandux ikunu ta' pis għal kalkoli tal-istati membri dwar id-dejn. Dan xifisser? Ifisser li jemżon niżviluppaw metodu sabiex bekk il-kontributi tal-istati membri ikunu neutrali f'termini budgetari. Dġa u rejt dubji tiegħi u xi riservi li kelli dwar il-font u nerġa' tannijom. Il-font għandu jintuża biex nixprunaw il-investiment transkonfinali, investiment fin-networks tagħna. U dan jista' jiġġenera aktar tkabbir, nittamaw. Il-fond ħajkun immirat lejn l-SMEs. Il-fond għandu juża dawk il-fondi Ewropej li ma kienux qed jitħadmu sissa. Imma l-mistoqsija din hemm biżejjed minn dawn il-fondi li mhux qed jintużaw li issa nistgħu nużawhom f'daqqa waħda mill-lejl għan-nar. Għandna biżejjed garanziji biex niżguraw illi il-SMEs ħajużaw dawn il-flejes qed noħolqu b'dan il-fond jew le. Ma tantx inċert li l-SMEs verament għandhom il-kapaċità li jwettqu dawn il-proġetti kbar u għalhekk importanti nappoġġaw l-SMEs għaliex huma li joħolqu l-impjiegi wara kollox. ikun valla pena lek li nanalizzaw metodu kif l-SMEs jistaw jużaw il-fondi mill-EFSI, il-Fond Ewropew għal investimenti Strateġiċi. Nafu l-koll illi dan ikun suċċess kbir jekk verament l-SMEs jistaw jiġġeneraw effetti ta' sinerġija bluzu ta' dan il-fond. Naħseb illi d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Kumitat għall-investiment m'għandux ikunu bażati fuq għaniet politiċi imma għandhom ikunu marbuta mal-profitt, mal-kriterji tal-negozju. Issa, jekk is-sem fil-kumitat ta' tmexxija ikun dipendenti skont il-kontributi li twaslu mill istati membri, u ovvjament l istati membri l-kbar ħajkunu ħalsu aktar flus fil-fond u ma ħajkollhom l-iktar jeddijiet u ma ser jiddeċidu s-ser isir u kif ħajqasmu dan nistgħu nifhmu minn punt di vista ta' negozju imma politikament dan huwa punt kontroversjali ħafna. Għalhekk irridu naraw x'in huma l-kriterji ta' għażla għal proġetti diġà minn issa għalhekk l-investituri potenzjali jkunu jistgħu jaċċertaw jew le jekk ikunx valla pena li jom li jieħdu sem. Punt ieħor importanti huwa li rridu nsibu managers tajbin li jistgħu jappoġġaw dawn il-proġetti u mbagħad imexxu dawn il-proġetti ta' investiment. Diġà kellna diskussjoni dinamika dal-għodu u marriċ noqgħod naqrilkom iktar mill-ħin tagħkom jien issa lesta nisma' minn għandkom x'taħsbu, x'opinjoni għandkom u nħares il-qoddim għal kollaborazzjoni li ser ikonna hawnhekk fil-Kumitat u fil-Parlament in ġenerali. Grazzi. Is-Sinjura Rodriguez fisem l-SND. Mek Grazzi ħafna President. Qed post il-koordinatur tagħna fuq dan il-punt, fuq dan il-dokument, iżda nishtiq l-ewwel net nirringrazzja lilek għat-tarif kollu li wassaltinna dwar il-mod kif nistgħu insaħħu l-influenza tal-Kumitat Olimpiki fis-sekwenza kollha ta' inizjattivi li huma marbuta ma' dan il-dokument. Jiena impenjata bħalek u naqbel miegħek meta tajt li il-rapport inizjali fuq l-impjant ta' investiment għandu jappoġġa fuq il-bażi legali tal-artikolu 54 biex jasal għal komitat empl. Naħseb dan, ovvju, memx dubju dwaru, għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-impjiegi u impjiegi ta' kwalità għolja huma lan aħħari ta' kwalinkwa tip ta' pjanta ta' investiment. Imbagħad meta nitkellmu dwar id regolamentazzjoni fuq l-EFSI, meta nitkellmu dwar dan ir-regolament EFSI nifmu li fil il-pozizjoni tal-konferenza tal-presidenti, issa naraw x-pozizjoni ħajkun hemm maħarija tagħhom tal-Kunsill, iżda xorta waħda għandna norganizzaw ħidmietna tal-imot illi nkunu nistaw ikonna influenza importanti fil-mod kif ħajissawar fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol għal dan id-dokument. Għalhekk naqbel mal-kollega mill-PPE u nixtieq nisħaq issa fuq xi punti ta' tħassib mill-punt di vista tal-grupp tagħna l-SND. Irridu niżguraw illi dan il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku tassow joħloq l-impigi u joħloq impigi ta' kwalità għolja dan għandu jkun lan ċentrali tal-fond u għalhekk nemmen illi l-ewwel punt fejn tassaw rridu waslu pressjoni minn ħatana pala komitat huwa il-kriterji ta' għażla tal-proġetti rridu niżguraw il kriteri mhux biss ikunu kemm ħajrendu profitti il-proġetti imma anke karatteristiċi strateġiċi għandna fuq medda twila ta' żmien u anki l-kapaċità li dan iwassal iktar impjiegi għall-Ewropa. Naħseb li tkollna kriterju speċifiku u espliċitu meta nitkellmu dwar il-proġetti. It-tieni, meta naraw dan ir-regolament, mhux ser mod kif ħankejlu li huma l-proġetti interessanti. Kull ma ħajkun hemm ġabra ta' esperjenza biex jappoġġaw l istati membri biex jidentifikaw li huma l-proġetti tajbin. Rridu nkunu nafu eżattament li huma l-esperti ħajkunu involuti, però rridu ngħidu li dawn l-esperti ħajkunu qed jaħdmu bil-kriteri l-istess bħal tagħna ġifieri nippromovu l-aqwa u impjiegi għall-Ewropa mhux esperti li qed jaħdmu bi kriterji klassiċi ta' kif ħajrendi profitt dan il-fond biss. It-tielet hemm punt kritiku dwar il-mudell ta' governanza. Għaliex irridu niżguraw li l-istati membri kollha ikunu parti minn dan il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. U għalhekk tassew importanti li l-Kummissjoni weditna illi s-sem tal-istati membri fil-kapital tal-fond mhux ser jitqis għal pożizzjoni tal-valutazzjoni fiskali. Iżda hemm punt aħari fejn aħna mħazbin bħala grupp. Għandux jaqsam mal-kofinanzjament tal-proġetti. Għaliex hawnhekk il-proposta tal-Kummissjoni qed toħloq firda bejn l-Istati membri. Minn banda għandek dawk l-Istati membri li qegħdin fil-fera fil fera tal-patt ta' stabilta' u kabbir. sejrin tajjeb jistaw serħu rasa il kofinanzjament tagħhom u serjot tal-valutazzjoni fiskali, imma mbagħad mill-banda l-oħra l-istati membri li għadhom fil-ferra ta' korrezzjoni, ġifieri għadhom fil-programmi u hemm pjuttost numru ta', ta pajjiżi irridu jagħmlu l-isforzi kollha biex jaqilbu għal kategorija l-oħra ta' pajjiżi iżda irrid ikollhom mod kif il-kofinanzjament tagħhom ikun viabli sabiex ikollhom appoġġ anke minn dan il-fond. Din hija problema serja ħafna għaliex jekk ma nindirizzawx din il-problema fl-eruq tagħha ħajkun hemm diżugwaljanzi ta' kapaċitajiet ta' investiment bejn istati membri li ser joħorġu ċari daqs il-kristall, u għalhekk ħajkun hemm diżugwaljanzi bejn istati membri anke fir rigward il-ħolqien tal-impigi. Għalhekk Sissa dawn huma l-punti ta' tħassib u l-inin tagħna, però ħankomplu naħdmu b'ħidma ta' segwitu fuq dan id-dokument. Dak kollox minn għati grazzi. Thank you, And give the floor to... Grazzi, naddi l-mikrofonu lil Onorevoli Xambon. Thank you, madam. Voy hablar español. Grazzi, ħanitkellem l-Ispanjol. Ġifiri, ilbsu l-headphones, jekk jġobkom kollegi. Wasanna l-implementazzjoni u l-ek ħaniprofanżon fil-qosor unkun konċis. Nishtiq najt illi misser noqgħod nidħol f'affarijiet ideoloġiċi u noqgħod nidħol f'punti ta' dettall. Ix-xogħol ta' vera fuq dan ir-regolament ħajibda issa ħanidħlu fid-dettall fuq dan ix-xogħol, noħorġu bl-idea tagħna, imma mbagħad li jħollu jorbot ikun l-idea li nimplementaw dan il-fond fil-prattika. Bat hemmhekk naraw x'jiġru, jiġri qed ngħidu li l-Parlament Ewropew adotta il-li appoġġa il-pjan ta' investiment ta' Juncker. Kuntent li għanna Insu sens ta' urġenza u rridu nkomplu fuq dan il-pass għaliex konċi bisħiħ dwar il-fatt illi fl-Ewropa dejjem situazzjoni ta' emerġenza fil-kontinent tagħna u għalhekk bħalma jiġri fi żminijiet ta' kriżi hemm bżonn tiffoka fuq l-affarijiet essenzjali l-ewwel. Jidher li hemm qbil illi hemm bżonn noħolqu l-impjiegi u għalhekk irridu nilliminaw kull tip ta' xkiel li għanna qoddimna imma dejjem irridu nirrispettaw il-valuri konġunti pal per eżempju li konna impigi deċenti, eccetera. Minkejja dan, ejja ma ninsawx il-fatt illi l-pjan ta' Juncker huwa ta' 21 biljun euro li mbagħad jiġi multiplikat b'1.14 biljun minn EIB. U dan juri illi l-autoritajiet Ewropej ħajħorġu flus minn butom mhux ħażin. Jien nixtieq nisħaq fuq il-ċifra ta' 21 biljun euro. Mod partikolari, aħna rridu regolament ibbilanċat ħajfoka fuq kif ħajoħloq iktar manuvra għall-istati membri, iktar flessibilta, issemmaw 300 biljun u għalhekk irridu naraw kif waslu proġetti reali, proġetti tangibli, kif sarfu dan il-fond f'investimenti li jkunu effiċenti fil-ħolqin tal-impigi. Aħna dak huwa t tagħna u għalhekk dawn huma idejat li ħajkunu ħoġġiġa lina l-kontribut ta' xogħolna. Naħseb illi hemm bżonn nisħaq ukoll illi aħna ħaniżguraw illi ikonna proġetti deċenti, de deċenti u proġetti li u proġetti għal-futuru, mux sussidi u għotit finanzjarji biss bħalma ġara f'ċertu pajizi minnar ma jkun hemm riżultati. Barra minnek, għanna tuħarsa u kol mill-qrib lejn l-IB għalix rridu nirrivedu r-wol tal-Bank Ewropew għall-Investiment, anki għal dan il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi. Għaliex il-SMEs huma essenzla tal-ekonomija tagħna u tal-impjigi tagħna, għalhekk hemm bżonn nifukaw fuqhom mod kostruttiv biex nilħqu r-riżultati. Però meta nitlu fid-dettall irridu regolament li jaħdem li jkun prattiku u mhux ibbażat fuq ċertu dogmi u aħna fil-grupp għal dejjem ħankunu kostruttivi minn ħatana. Dejjem rridu nifukaw fuq investimenti strutturali li waslu għal impigi ta' kwalità. Fl-aħħar mill-aħħar il-pjan Juncker huwa pjan modest għal inqas f'dan l-istadju. Grazzi. Signora Carvalho, talbet għal mikrofonu. Iva, grazie President. L-ewwel nett nixtieq nissieħeb mal-kollegi u nifraħlek għall-isforzi tiegħek biex tiżgura li l-Kumitat Templi kollu rwol ċentrali. Importanti li nagħmlu dan. Naħseb illi rridu nżommu f'moħħna illi dan il-font mhux ser ikun manna mis-sena sema li solvi kollox, Memx bakketta maġika unnek, miser risolvi il-problemi kollha tal-qat, ejja nkunu onesti ma nitma' nfusna u maċ-ċittadini tagħna. Il-problema tal-qat ħat tibqa' hemm minħabba l-problemi strutturali li qed tippersistu fl-ekonomiji tagħna. Aħna rridu il-fond joħloq impigi reali. Issa fuq l-istruttura tal-fond hemm punta tħassib li nixtiequ nindirizzaw li huwa il-Kumitat ta' Tmexxija. Min ħajħu sem fih min ħajazel li mu l-proġetti tajbin. Apparentement ħajkun hemm sitt esperti tas-suq li jfisser li ħajkunu nies li ħajħarsu lejn is-sem ta' l-isma tas-suq u joqogħdu jaraw l-affarijiet bil-kalkoli biex jaraw kemm ħajrendi profitt. Aħna rridu approċ differenti, aħna rridu li l-trade unionisti ikun jistaw jagħtu l-kontribut tagħhom ukoll biex verament ikonna proġetti tajbin biex bekk il-kriterji tas-suq ma jkunux dawk predominanti fuq askapitu ta' elementi oħrajn. Ovvjament rridu numru oli ta' impigi, iktar ma jkun oli tant laħjar, imma ma rridux impigi li jkunu biss bżar flajnejn u mbagħad meta tara fil-verità xinu ma dawn l-impjiegi jisfaxxaw fi xejn, aħna rridu impjiegi li jibqgħu hemm u jkunu impjiegi tajbin. Ma rridux numri biss imma kwalità. Għalhekk importanti li dawn l-affarijiet indaħluhom fir-rapport. Il-pożizzjoni tagħna għalhekk tkun soda fuq dawn l-affarijiet. L-aħħar mill-aħħar mhumiex l-ammonti li ta' fl-ejjes li tagħti, kontributi li għandhom ikunu importanti biex l-istati membri jihdu sem, imma kullħat għandu jikontribuxxi u kullħat għandu jihdu sem. L-importanti huwa li niffukaw fuq li ma tipi ta' impigi ħanoħolqu. Irridu niżguraw li noħolqu impigi reali u ninvolvu l-imsieħba soċjali mill-bidunet. Il-President. Grazzi għad il-mikrofon l-Onorevoli Vanon. Grazzi President, grazzi tal-izgurajt li l-Kumitat tagħna ikollu rwol importanti x'jaqdi fid-diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew. Essenzjali li jkollna rwol importanti x'naqdu għaliex kif qalu kelli ma qabli id-dimensjoni soċjali u l-ħolqien tal-impigi huma kruċjali, partikolarment fil-Ewropa 2020. Nixtieq ngħid illi fl-aħħar mill-aħħar il-priorità ewlenija tagħna għandha tkun illi id-dimensjoni soċjali titqis għax sissa dan ma kienx il-każ. Dan issemmejnieh mill-bidunet bħala ħodor aħna rridu li konna l-possibilità li konna xogħol parallel li jsir ma' xogħol leġislattiv. Dan jippermetti li konna firxa wiesa ta' punti ta' tħassib li jiġu indirizzati. U meqjusa minn tal-inqas. Smajna dwar l-istudju tal-ILO dal-ODU u biex kwistjoni biss ta' ħolqien ta' impigi bħala numru imma l-kwalità ta' impigi li noħolqu x'tip ta' miżuri kumpanjaw dan it-tip ta' font biex niżguraw li l-impigi huma impigi tajbin, impigi li aħna rridu, rridu na toħarsaw wkoll il-setturi setturi liema setturi ħan investu fihom. Setturi li waslu iktar impigi huma da' setturi li ħan investu fihom Ir-rapport tagħna ġustament jgħid għalhekk illi dan il-fond għandu jkun ta' beneficju mhux biss minn ħaddem imma għal ħaddiema l-ewwel qabel kollox. U għalhekk ix-xogħol tagħna bħala kumitat tal-impjiegi huwa x'investiment ħajkun hemm fil perspettiva tal-impjiegi. Għalina dan xi fisser? Għalina jfisser illi hemm bżonn ta' ħolqien tal impiegi b'investiment li ma jkunx indirizzat fuq esklużjoni imma jimxi jitfit mal-lanijiet tal-Europa 2020. Dan ifisser illi ikunu qed nimxu mal-lanijiet ewlenin tal-pjan ta' investiment ta' Juncker kif qal il-Kummissarju Katajnen biex bekk il-kompetituri jikkompetu bejnietom u dan jispruna l-investiment. Qed nitkellmu dwar investiment fl-interess pubbliku, fil-ġit pubbliku, fil-benessri, Dan huwa investiment tal-futur. M'għandux ikun pakket tal-investituri li jara l-affarijiet l-interessi tal-investituri imma jrid iqis lill-iktar nies vulnerabbli u l-inqas nies ixxortjati fis-soċjetà tagħna. Meta nħares li dan id-dokument ikolli l-impressjoni donni li l-pjan investiment ħajorħloq struttura ġdida għall-investiment taż-żgħażagħ u jagħti ġemp l-istrutturi kollha li għandna u l-esperjenza kollha li ġmajna matul is-snin. Tinsawx il-fondi strutturali, il-fondi ta' koeżjoni, kellna ħafna investiment permezz ta' dawn il-kanali. U dawn għandhom kriteri eċċellenti u huma organizzati tajjeb ħafna. Naħseb għalhekk illi għandna bżonn nifukaw aħjar fuq l-Ewropa 2020, fuq il-koeżjoni territorjali, Neħtieġu wkoll naraw illi il-prinċipju ta' partnership ta' sħobija jiġi implementat biex l-soċjetà ċivili fuq livell lokali, reġjonali u territorjali ikunu involuti. Xinajdu dwar is-servizzi pubbliċi wkoll fuq livell statali, dawn huma kollha affarijiet li żviluppajna bil-mekkaniżmi apposta li jissemmaw fil-pjan ta' investiment imma hemm il-periklu li jintesaw jew jingħataw il-ġemp u noħolqu struttura oħra ġdida għal xejn. Dan jekk jkun ifisser li l-pajjiżi il-foqra jew mhux daqshekk li għandhom ekonomija tajba bħalissa ikollhom il-fondi l-oħra li għandna bħalissa u l-fond il-pajjiżi l-oħra jkollhom nefsi ma rridux noħolqu din it-tip ta' differenza bejn istati membri. Aħna rridu li l-Kumitat ta' Tmexxija għall-Investiment ikun ċar kif ikun imsawwar, irrid ikun hemm kriterji ċari tal-għażla rridu naqsu kemm jista' jkun id-deficit demokratiku. Naħseb illi nistgħu nagħtu kontribut sostanzjali ħafna imma hemm bżonn naġixxu mill-aktar fis possibbli. Naqbel mal-kollegi għaliex ix-xogħol irid jinbeda mill-ewwel u dan nirridu nagħmluh b'mod diversifikat biex ikonna pożizzjoni tajba. Grazzi. Grazzi, President. Signora Aġea. Meta fl-eżami tal-sekondarja ehm, rrid nwassal il-Grek u l-fizika, il-professur tija għalli li ħanidħol f'autostrada bil-kontra, kontra direzzjoni ta' traffiku. U meta bdejt nħares li id data għal Fond Europew għal investimenti strateġiċi ġietni l-istess idea f'moħħi u kelli dubju. Qed nifhem eżattament x'qed jiġri x'inhu dan il-fond, x'inhuma dawn iċ-ċifri għajn flajru, imma le kont fimtom tajjeb mill-bidunet meta nitkellmu dwar 21 biljun euro ta' dan il-Fond Ewropew għall investimenti strateġiċi, intbaħt illi 16 biljun minnhom ġejjin direttament mill-budget tal-Unjoni Ewropea. 5 biljun euro oħra jiġu mill-Bank Ewropew l-Investiment. Dan x'ifisser. Ifisser illi mhux qed nivvintaw il-flejjes mill-ġdid, flejjes friski, imma qed nieħdu flejjes minn lati oħrajn fejn diġà jeżistu. Ħannaqruhom mir-riċerka li suppost għandu jkun xprun li jagħti nif ġdid lill-ekonomija tagħna u joħloq l-antijiet tax-xogħol Imma minflok dan il-font mill-isbaħ u l-pjan ta' investiment ta' Juncker ħannaqru il-flejes minn Orizzont 2020 per eżempju flejes diġa disponibli u indaħlu proġetti oħrajn. Inkunu tenħottu knisja biex nibnu oħra. Mbatt staqsejt xi ħaġa oħra li l-nifsi, dawn il-fondi ġejjin minn entitajiet privati u għalhekk spjegaw li daqsxejn għalax qed insiba diffiċli nifhem Għaliex min issa l-qoddim investituri privati għandhom jinvestu f'dan il-fond, meta nafu li m'hemmx garanziji. Sissa l-investituri privati għadu lura mill-li investu u għalek automatikament issa jisna ħajkonna miljuri ta' investituri mill-li mill lejna nar ħajabdu jinvestu. Ma nistax nifhem għadin. L-istess ħin Juncker qal l istati membri jista' jikkontribwixxu għal dan il-fond u jagħtu inċentivi għal finanzjament ta' dan il-Fond Ewropew l-Investimenti Strateġiċi. U biex tassow il-proposta tiegħu jagħmel attraenti u jbiħħa l-inna u l-entitajiet Ewropej għal li ħajam naqqas id-deficit imma nafu ser ikun l-ammont ta' rikjesti ta' talbiet li ħajkun hemm dan il-fond u ma rajt lebda punt ċar fuq li ma ħatkun l-entità li ħatoħroġ dawn il-fondi li ma ħajkun ir-reġuni li ħajġu favoriti fit-talba tagħhom għal-fondi. Aħna ħanaqbdu ndaħlu l-fondi kollha li hemm bħalissa f'keffa waħda u mhux ser ikun hemm diskrezzjonalità reġjonali kif ħajitqasmu l-fondi. Allura dak li huwa l-kontribut per eżempju tal-Italja jista' jiġi finanzjat għal xi ħaġa oħra. Nista' nsemmilkom l-eżempju tal-Irlanda ma marriċ noħloq parentesi twila wisq. Ħajmor jiffinanzja pajjiżi oħrajn. Ġifieri li ma stat membru li kollum naqra melħ f'moħħu ħajwa tiftit fondi minn tiegħu biex jagħmel tajjeb għal stati membri oħrajn. Flok jaħdem direttament fuq it-territorju fuq ir-reġuni tiegħu mill-fondi nazzjonali tiegħu. E nitkellmu dwar il-kalendarju għaliex il-ħin qed jafas u għandna wis domin fl-implementazzjoni nafu li Juncker qal li l-pjan ħaj jiġi operattiv lejn nofs is-sena 2015. Imma dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena ħajkunu meħtieġa biex ikun hemm struttura amministrattiva. Iġifieri ħanoħolqu ħafna amministrazzjoni għalxejn biex din il-proġett jirnexxi, imbagħad min ma ħajkunu il-kapijiet li ħajiddeċiedu li ma proġetti għandhom jiġu finanzjati. Tistgħu tobsru kemm ħajkun hemm ħin biex niddeċiedu fl-aħħar mill-aħħar li ma huwa l-proġett utli li ma ħanappoġġaw u li ma le. Iktar xhur jgħaddu u iktar ħin fil-ħela. Infakkar illi jiena minix esperta tal-qasam matematiku imma kalkolu ta' malajr. L-ewwel euro li ħnibdew ninvestu bluzu ta' dan il-fond ħajasal lejn nofs l-2016. Dawk huma l-fatti, tafu hija l-iskadenza ta' dan il-fond Ewropew. L-iskadenza ħatkun skadiet blikraħ u se niġru, se jiġri. Isu bakketta maġika ħnaqbdu ngħidu li dan il-fond ħajkun font mqassam fuq ħames snin u nafu kif il-pjanijiet fuq medda twila ta' żmien imutu fuq ommhom meta mbagħad naslu assi no, aħna għandna bżonn pjanijiet fuq medda qasira ta' żmien li jkollhom l-ewwel għan possibbli fondamentali mhux biss li joħolqu l-impjiegi imma li joħolqu almenu soluzzjoni għal problema żgħira. Problema żgħira ta' li hija faqar assolut. Għaliex sallum il-ġurnata għadda ma nistax nifmu kif l-istatistika ix qed qis il-faqar. Mhix il-faqar tal-ċittadini Ewropej imma l-istat ta' faqar assolut li qed jgħixu ħafna ċittadini Ewropej. Dawn mhux preżenti fl-istatistika u għalhekk ejja noħolqhom ejja noħolqu l-postijiet tax-xogħol imma ejja nibdew nagħtu loqma ħobs il dawk li qed imutu bil-ġuħ li għandhom problemi ta' rickets, ta' ħafna mart li qed ibatu ta' kuljum. Dawn huma s-soluzzjonijiet li aħna rridu. Grazzi.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 Grazzi ħafna, Signora President, ringrazzja aktar li għetitina dan iċ-ċans biex nitkelmu dan il-Komitat ta' xol. Jina naħseb li dan huwa l-minimu li nistaw namlu aħna eh, dan il-faċċati fil-problema ta' xol fl-Europa, ġifiri l-investimenti jridu bil-fors eh, jkunu mirati lejn ix-xol. Jina dak li qalet Signora Ġwaw naqbel maħħa biex jibda dan il-font, ma nixtieq insemmi il-pjan dan ta' akkompanjament tal-proġett hemm l-indikaturi, l-indikaturi li għandhom joħolqu iktar xogħol irridu nkunu ċerti li l-istudju ta' impatt ikunu wkoll fuq livell Ewropew u fuq skala Ewropea għax nafu li l-investiment eh, eh, f'ċertu pajjiżi ikun qed jiġġenera li il-xogħol in-nies jimxu lejn pajjiż ieħor għal ċertu xogħol. Ġifiri, wieħed irid verament jara jekk proġett verament ikunx qed joħloq il-xogħol f'dak il-post jew inkella ikunx se jiġġenera xogħol f'pajjiż ieħor. Xtaqt insemmu wkoll il-konfinanzjament eh, U minnu jekk verament rridu noħolqu postijiet ta' xogħol f'ċertu settur industrijali preċiżi, irridu naraw li l-kompetenzi il-ħiliet tal-ħaddiema ikunu jaqblu. Issa qed naraw hemm diskrepanza bej il kompetenza ta' ċertu nies, speċjalment żgħażagħ, li jitilqu l-iskola mingħajr ċertifikati u ma jkunux adattati għax tip ta' xogħol li hemm eh, disponibbli. Għalhekk wieħed irid verament iqis li ix min ifittex ix-xogħol ikollu it-taħriġ biżejjed biex ikun jista' xira għal postijiet tax-xogħol. Meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-finanzjament fuq għal dan kollu. Irridu noqogħdu attenti għall-offerta u il-domanda li jkun hemm. Ħafna drabi għal proġetti nitkellmu nabinaw mal-innovazzjoni imma mux qed nitkellmu fuq teknoloġija ġdida, jekk nitkellmu fuq eh, dawk il-proġetti ta' tranzizjoni enerġetika ġifiri għal ċertu xogħol li jirrikjedu kwalifiki għoljien. Imma xorta jekk wieħed jisil bini eh, xorta dan ikun jajjat nies li mhux bil-forsi kollhom livell li ta' edukazzjoni nafu li ġifri jekk irridu aħna nibnu bini li jkunu kol sostenibli mill-punta vista tal-enerġija, rridu nżommu għoddimajnejna e, tranzizjoni enerġetika. Et nitkelmu fuq l-investimenti privati, l-affarijiet li jkunu jirrendu iktar ekonomikament, jina naħseb li il-profit irtikun sostenibli soċjalment kif ukoll ambientalment. Grazzi. Thank you, Jane Collins. Thank you, Chair. Jane Collins. Sur Juncker għal li dawn miljoni se jiġu investinti fl-Europa kollha skont dan il-pjan. Però ma jidirx li l-Unjoni Ewropea għandha 315 biljun frixi riserva. U ħafna stati membri edin f'bankarotta. Jiena ma nistax nifhem minn fejn se jiġu dawn il-flus. Għal daqstant se konna eh, xi b'xi maġija insibu dawn il-flus forsi bil-investituri privati, kif se jaħdem da? Għamilna il-fond ta' garanzija ta' 21 biljun, biljun, u eh, qed ngħidu li b'xi b'xi mod dawn se jinkoraġixxu erba uh, euro, erba miljuni ta' euro mill settur privat. Jekk aħna namlu multiplikazzjoni tal wieħed u 20 biljun bi 15 u naslu għal 215 u qed jgħidu l edina bażi ta' xi assunzjoni li ġrat diġiġa seħħet qabel dawn, il-ċifri kollha huma bażati fuq kalkoli eh, strambi u ma nifmux kif jaħdmu investimenti privati. U bħalma jiġri fil-proġetti gbar tal-Unjoni Ewropea, per eżempju dawk tal-bidja ta' CAP u ta' CFP u anki l-euro, dawn il-pjani, dawn il-proġetti, is-soltu jispiċaw fil-dizastru. Dawn il-300 315 biljun li se jiġu minn kull minn inkien. Dan huwa propju attentat ċiniku biex wieħed e, e, jieħu l-attenzjoni tal-medja. Dan e, fl-Ewropa kull ma kellna stessa hija burokrazija u ħafna flus li ġejjin miċ-ċittadini u qatt ma jaslu lura lejn iċ-ċittadini u il-kontabilità tal-Unjoni Ewropea qatt ma ġiet eh, verifikata b'mod xieraq. Aki jekk jirnexxilna nġibu dawn il-flus, mhumiex se tejn xejn għax il-pajjiżi li għandhom ekonomiji kompletament differenti, li huma marbutin fl-imkien eh, fl-euro, eh, li rappresentaw miljoni ta' persuni fl-Europa ninvestu, kem ninvestu flus eh, f'din il- eh, f'din il-soċieta, aħna għatma sejr nexilna nsalvaw l-euro. Thomas Mann. Għandi il-komment fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea m'għandha xejn taqsam ma' realtà attwali. Eh, Kienem smajna dal-ħodu eh, intervenzjoni differenti illi ma kienux eh, xirqa. Il-deputata eh, taljana tkellmu fuq temi li huma importanti f'kampanja elettorali. Aħna, komitat u għanna għanna ħidma oħra li naraw xinu ma l-opportunitajiet u nanalizzaw il-proġetti li qed jiġu prezentati l-inna. Aħna bdejna eh, issa b'Kommissjoni Ewropea ġdida, Jean-Claude Juncker għal li ipoġġi prioritajiet differenti, mhux biss li tejjeb is-sostenibilità tal-programmi pubbliċi u għanna bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt soċjali eh, irridu naraw xikunu dawn il-konsekwenzi soċjali ta' riformi strutturali. U din hija ħaġa ġdida u jrid jagħmel b'mod illi ikollna struttura soċjali ġdida fl-Unjoni Ewropea. U din hija ħaġa importanti ħafna għal daqstant illi aħna ngħidu illi dan ma jservi għal xejn hija stupida. Din hija diskussjoni li rridu nagħmlu aħna eh, din hija diskussjoni li rridu nagħmlu għall-opinjoni pubblika illi jistħoqilha tkun eh, tieħu sem fl-istati membri fejn ma jifmux huma il-proċessi ta' bidla li għanna struttura kompletament ġdida, komissjoni kompletament ġdida. Edi nistaw namlu eh, mistoqsijiet, hemm dritt ta' vot, hemm dritt ta' veto minnaħat tal-President tal-Komissjoni, però aħna irridu inkomplu naħdmu. Dan huwa kulleġġ u eh, fil-bżon li għanna li namlu priorità tal-argumenti eh, ta' tkabbir u ta' impigi, Eh, dan dan huwa fatt, miex sempliċement lista lista ta' eh, eh, politika illi jista' jagħmel effett fuq l-opinjoni pubblika. kien rridu li jkollna impigi ta' kwalità u ta' effett, irridu noħol uhom u rridu noħol u possibilità ta' edukazzjoni u taħriġ professjonali, dan huwa importanti ħafna. E, nittamaw li se jkun hemm konverġenza aħna milna rapport fil-Parlament fuq il-titoli e, e, fuq il-ħiliet Ewropej fuq il- Irridu, irridu naħdmu kollha flimkien biex namlu konverġenza biex ikona situazzjoni li nistgħu nqablu biex nistgħu nilħqu din il-kwalità u rridu illi f'dan il-kamp Eh, jitħlu anki l-investituri privati. Hemm eh, eh, xeħut mill-intervenzjonijiet li qalu l investituri privati mhumiex se jinvestu. Imma jkuma jifmu li dawn huwa investiment żgur illi minnu jistgħu jgħidu illi fil-fatt investew a bażi ta' kriteri xierqa u bekk aħna l-ħana l-possibilità li nilħu riżultat konkret, allora l-investituri privati jinvestu. Tini kumment. Kien hemm min qal li dan il huwa żbaljat li dawn is-16 il-biljun u a dispożizzjoni huma fil-fatt 5 biljuni min-naħa tal-EIB. Hemm effett ta' leverage tal-IVA. Issa jekk dan u se jaħdem jew lejn naraw iktar tard. Però bħafna investituri privati illi jishtiqu jinvestu fi proġetti żguri aħna kellna eh, dialogu u, u aħna tlabnihom jgħidulna minn meta u jidħlu din l-avventura eh, lima proġetti u għalunna Iva jekk intkom toħolqu il-premessi biex l-IB b'dan il-komitat ikun jistaw jipromovu proġetti ċari, konkreti, illi bihom nistaw namlu xaħġa minnajr ma namlu selezzjoni ta' proġetti Eh, bla dubju din hija opportunità. Iridu natu li l-om il-possibilità li jihdu sef dawn il-proġetti u naturalment eh, ma nkomplux nitkelmu b'termini negativi anki qabel ma nibdew. Għanna pjan ambizjuż, jiena kontent, kontent illi eh, kollha kemm aħna nixtiequ noħolqu riżultati konkreti fi ftit żmien. Jekk noqogħdu nistennew, jekk nistennew sakemm eh, joħorġu dawn il eh, dawn l-istampi negattivi li qed jagħtu, allora blebda mod maħna se nikkonvenċu li ċittadini li għandhom dritt jagħmlu sperimentazzjoni fuq bidliet konkreti u hekk iridu naħdmu aħna b'mod ambizzjuż konkretu nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna. Eh, Uwa veru dak li jinti għat, aħna rridu napplikaw Eh, eh, il-firma tagħna bħala kumitat eh, empl u naħdmu assolutament b'serjetà. Bla dubju, tajt il-President. Il-Komissjoni tixti iżid xi ħaġa fuq din il-kwistjoni? Le? il sinjura Artamendierro minna tal kummissjoni No, le, mandi xejx nżid, grazie. Mela, informazzjoni fuq il-kalendarju, naturalment se nerġgħu nitkellmu fuq din il-kwistjoni għal ħafna drabi fil-kumitat u ninforma l-koordinaturi u l-komitat kollu kemmu u koll fuq il-izviluppi il izviluppi Eh, għax intkom tirċevu l-informazzjoni bl-ebda motiħor ħlif bil-Kumitat. Nati il mikrofon il sinjura Vaxleveka għal għal ftit eh, aħbarijiet fuq il-kalendarju. Grazie, Sinjura President. U grazzi ta' kulmat fil-dibattitu jina nishti insemmi Eh, xi punti li huma importanti b'mod speċjali. U rridu ninkludu għom meta nippreżentaw emendi. Mis-Sinjora Rodriguez kien hemm l-attenzjoni għal kriteri ta' selezzjoni u ħadd iktar ma semmihom daw huwa veru huwa importanti estremament li dawn il-kriteri jikkonsidraw il-potenzjal ta' ħolqien ta' impigi. Intkom semmejtu wkoll il-modell ta' ġestjoni ta' management biex l-istati membri kollha jkunu jistgħu jieħdu sem fil-proċess ta' ġestjoni. Jien naħseb li l-istati membri se jkunu interessati jieħdu sem u tkun ħaġa tajba tinklu l-inkludu dan l-element. Inti qed eh, eh, eh, titkellmu wkoll fuq il-kwistjoni tal-kofinanzjament, anki dan huwa importanti ħafna rridu niżguraw illi ikun hemm aċċess ugwali għal għall-istati membri kollha tkun xi tkun is-sitwazzjoni preżenti, speċjalment dawk l-istati membri li għandhom sitwazzjoni attwali diffiċli ħafna u għandu jkun elementi biex jappoġġawhom dawn l-istati membri. Kollega Gonzales tela, però huwa wkoll ġibdena l-attenzjoni għal kwistjoni importanti ħafna, ċoħe li rridu nizguraw illi il-kriteri jifavorix il-proġetti li joħolqu eh, strutturi għal futur illi jista' jkollu fattur ta' multiplikazzjoni fil-futur. Essa edin naħsbu illi noħolqu żewġ miljoni u nofs ta' impigi. Pero eh, għanna bżon ta' ħafna iktar impigi biex noħolqu sikurezza fil- eh, l-impigi fil-Europa, għal dastan dan l-elementa multiplikazzjoni u importanti ħafna. Signora Kari, tkelmet fuq il-fatt il rridu nimpenjaw l-imsieħba soċjali, iva hemm rwol sostanzjali għal dawn minix sgur li nistaw dan garantuħ f'din il-leġizlazzjoni, f'din il-liġi. Pero jina naħseb li hemm bżonn inħarsu lejn il-possibilità biex niżguraw li dan se jiġri. Intkom tiftakru il-bieraħ waqt li kena dibattitu il-komissarju Katajnen fid-dibattu tal-plenarja għal illi se kunem rapporti, se jiprezentaw rapporti, aħna dawn nirċevom darba fis-sena biss, però nistgħu nitolbu eh, rapporti ulterjuri e li se jkunu preparati kut leċur. U forsi dan l-element ta' monitoraċ nistaw nużaħ minnaħat tal-parlament fil-futur. ġi kien hemm persuna oħra li qalet ġustament li hemm ħafna materjal li nistgħu nużaw biex noħolqu kriteri tajba, per eżempju. Il-kriteri tal-fondi strutturali li nieħdu minn hemm illi se jissodisfaw l-elementi tal-istrateġija Europa 2020 u li huma anki marbutin mal-politika ta' koezjoni. E sinjora Arena Arena kol eh, eh, tkelmet fuq il-kriteri illi dan l-element għandu kollu. ċoħe dan l-element ta' pan europejta Dan huwa importanti, jena nemmen fil-mobilità u naf illi ħafna membri tal-parlament ma, ma, ma, ma, ma maħabba f'da, pero il-mobilità responsabli tista' twassal riżultati tajbin, però għandha tkun eh, u responsabbli. Jiena ukoll eh, ġbittu attenzjoni anke għall innovazzjoni sociali irridu nitkolmu iktar fuq dan għax e, ħafna drabi nara situazzjoniet fejn e, il-persuni għas jistaw jimmaġinaw xinija l-innovazzjoni soċjali u għanna nużawhom dawn bħala eżempi. U anki l-kollega Thomas Mann naqbel perfettament miegħek illi biex il-pjan jiġi implementat u biex jwassal għal riżultati għanna bżonn ta' garanzija ta' sikurtà għall-investimenti għax il-lum għanna eh, biljuni ta' euro illi huma frizzati li mhux qed jiġu użati mill-investituri privati u dan jfisser illi il-kumpanija ma jħossuhomx sguri biżejjed u rridu nelbu dan il-problema. Anki eh, eh, xi ħadd ukoll li qal li il-medda ta' żmien qasira hija tajba għax bekk il-persuni jistgħu jkunu iktar dinamiċi biex jaġixxu għal eh, eh, zbarji li saru nistaw nbidlu l-affarijiet li li huma li għandhom jitbidlu memx għalfejn nistennew ħames snin. Ħafna drabi il-medda ta' żmien qasira hija tajba u biżejjed. Grazzi u jiena norbot fuq il-kooperazzjoni eh, pożittiva magħkom. Il-kalendarju provizorju għal dan il-pjanta investimenti strateġiċi huwa Kif se ngħid? Konsiderazzjoni tal-bost tal-opinjoni 5 ta' Marzu. Skadenza l-emendi 6 ta' Marzu. Adozzjoni fil-Komitat tal impigi l-ewwel ta' April tal-2015. Issa ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda qabel l-ofsinar, qabel il-pawza tal-ofsinar, ċo l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal ugwaljanza bejn ir u nisa għal wara l-2015. U nati il-mikrofonu l-rapporter il-Sinjura Kozlovska Rajevic. Grazie. Grazie ħafna, President, Sinjuri, din l-istrateġija tal-Unjoni għal l-istrateġija bejn in-nisa u l-ġil wara l-2015 ħdim ħadem fuqa eh, l-Onorevoli Knox fil-Kumitat FAM. L-istrateġija ġiet formulata wara numru ta' laqat eh, fejn għalija li jom attendow deputati u nis in, in, interessati fis suġġett anki konsultazzjoni bejnietna. Eh, mux soltu tiġridi imma naf li taħdem tajjeb. Aħna għal dan ir-rapport minna l-abbozz ta' opinjoni, il-prezenza ta' nisa fil-suq ta' xol, il-sealing, il-faqar, il-violenza kontra n-nisa, u il-fat kem jaħdmu dawn dawn l-affarijiet nsemmu il-krizi demografika u il-relazzjoni bejn is-suq tax-xogħol u il-possibilità li wieħed ikollu il-kumpanija tiegħu. Anki ġifiri id-drittijiet ugwali meta inti kollok l-azienda tiegħek, il-kumpanija tiegħek. Aħna nixtiequ li ninkludu dan li ġej fir-rapport l-ewwel net demografija Skont ħafna nies il-kriżi demografika tfisser li se jkun hemm tibdil fid-daqs tal-familji u tas-soċjetà tagħna. Imma l-implikazzjonijiet fid-dinja tax-xogħol huma li hemm inqas nies attivi mill-lat professjonali. F'pajjiżi fil-Polonja qed naħsbu li sal-2035 Nis professjonali li jkunu attivi se jinżel berbajn miljun. L-istess ċifri huma indikaw għall-Unjoni se nitilfu 24 miljun ta' ħaddiema sal-2040. Għalhekk sabiex aħna nkunu nistgħu naffaċċjaw din l-isfida, fit-suq tax-xogħol irridu Narraw li dawk il-gruppi li ma għandhomx rappresentanza tajba sissa nejnuhom ġifiri n nisa Hemm differenza bejn in-nisa u l ġil fis-siq tax-xogħol. Ta' xi 12% diskrepanza Għalek jiena nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal din il-kriżi demografika u l-konsekwenzi li tħalli fis-suq tax-xogħol. Il-fatt li jkun hemm iktar nisa jaħdmu ifisser li nkunu qegħdin intaffu il-nuqqas ta' ħaddiema. Nixtieq ukoll ngħid li l-igwaljanza bejn is-sessi hija xi ħaġa ta' bil-fors irrik irridu naslu għal il-mira ta' 75% tal-xol. Mux se tkun ħaġa faċli li liħu din iċ-ċifra, imma jekk rridu naslu ovvjament dawn il-gruppi li huma inqas rappreżentati rridu ninkluhom, ninkluduhom. Parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol punt numru tlieta qed ngħid li t-tkabbir u l-kompetittività fl-Unjoni jiddependu ħafna fuq il-fatt li innaqsu il-diskrepanza bejn l-edukazzjoni tan-nisa u kemm huma attivi fis-suq tax-xogħol sa kemm aħna dan il-glass ceiling, din id-differenza kbira, bejn il-nisa tal-livell ta' edukazzjoni tajjeb u kemm verament huma sibu xogħol ta' fuq il-livell ta' management? it-talenti, kompetenzi se nitilfuhom. L-investimenti u koll nkunu għamilna biex nedukaw, eh, biex nħarġu in-nisa, dan kollu se jisfa fix-xej, jintilef punti ħor li ħana nishtiqu naraw fil-rapport għalina din importanza strateġika. Punt numru erba, nsemmijina fuq il-raġunijiet, il-kawzi għaliex in-nisa ma jipparteċipawx daqshekk fil mhumiex stantattivi fil-dinja tax-xogħol. Ovvjament il-bilanċ dejjem bejn id-dinja eh, li jridu jiex, bejn il-ħajja li jridu jgħixu in-nisa jaqsmu x-xogħol, il-ħajja professjonali u il-xogħol li jkollhom fid-dar, eh, fit-trobbija tal-tfal tagħhom, il-familja tagħhom Ġifiri hawnhekk tajjeb li nsem jena semmejt fil-fatt il- min jindokra tfal, min jħuħsib il-ġenituri li jkunu anzjani. Dawn din it-tip ta' infrastruttura l-ħtiġa tagħhom il-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja eh, id-dinja tax-xogħol sabiex jitneħħow l-ostakoli li jadbaqa' biex, ma jkun, biex li jiet ixekkel dan il-bilanċ. Umbat jiena nsemmi wkoll il-faqar, il-faqar fost il-nisa. Il-differenza, diskrepanza bejn is-salarji li jġib kol diskrepanza fil-pensjonijiet xi kultant il-diskrepanza hija ta' 35% fattur importanti li umbat jikkawza il-faqar il fost il-nisa, nisa li jiexu iktar u li kunu qed jiexu waħedhom. Ikunu għanzjani jiexu waħedhom irridu niffaċċjaw dawn l-affarijiet fl-istrateġija tinsemmu kif se neqirdu sal-2020 il-faqar f'strateġija pal din bil-fors aħna nikkonsidraw l-aspett ta' differenza bejn is-sessi. Id-differenzi bejn in-nisa u rġiel jekk aħna nippruvaw li nresqu ma jkunx hemm inqas bilanċ anki għalhekk il-faqar jonqos. Issa, punt ieħor, ir-reklutaċ tan-nisa fuq il-livell ta' management. Hawnhekk nafu li fil-ċertu stati membri daħlu ċertu regoli, ċertu liġijiet sabiex jinkoraġġixxu il-min ħaddem biex jimpjega nisa fuq il-livell ta' management, imma il-proċeduri ta' reklutaċ għandhom ikomplu jgħinu sabiex in-nisa imexxu kumpanniji per eżempju. Punt iħor, punt numru seba, jiena dan insemmi fenom hawnhekk insemmi fenomenu li jiġri ta' spiss, jiġifieri dak ta' xogħol mhux eh, rapportat, mhux reġistrat, mhux dikjarat. Għalhekk qed insemmu il-punti il il il importanti li jidrinna li minni ħaddem għandu iżom magħhom l-opinjoni senres u ċertu, għalija senres u la ċertu numru ta' emendi, se nitkellem fuq il-GDP, l-egwaljanza bejn is-sessi, il-salarji u il-differ il-gap tas salarji u tal-pensjonijiet, l-edukazzjoni li tista' tejna f'din il-ġdida ehm, għal iktar bilanċ bejn is-sessi, u bekk nsibu l-kaptu tal-problemi fis-suq tax-xogħol u emenda u kol se tkun fuq il- kwota stan-nisa fil-postijiet ta' management. Il-xol mux dikjarat u anki emenda dwar il-xiri publiku. Dwar il-xiri publiku, aħna nafu li dan jista' jkun strument tajjeb sabiex il-politika soċjali u l-politika ta' integrazzjoni soċjali stantu għaspin tal-qoddim permezz dan ix repubbliku. Nistaw indaħlu ċertu klawzoli soċjali sabiex inġelu kumpanniji e, e, iżommu ma' ċertu kriterji sabiex dawn ikunu jistaw jipparteċipaw fi xiri pubbliku. Eżempju ta' Polonja. Aħna għanna klawzoli bħal dawn fir-regoli u ċertu bejħ xiri xiri eh, pubbliku jista' jkun limitat biss għal social cooperatives dawk il-kumpaniji li jimpjegaw ukoll persuni b'diżabilità Jow nabbinaw il-fat li kumpanija trid sabiex kun eligibli għal ċertu proġetti bil-forsi trid timbiega per eżempju persuni b'disabilità. Ovvjament dawn dan kollu jkun possibbli jekk ikun hemm ir-regoli. Regoli li jeżistu biss f'ċertu eh, pajjiżi pereżempju għal kwotas tal-nisa fuq il-livell ta' management. Fuq il-livell fuq il-xiri pubbliku fejn il-flejjes pubbliċi jintnefqu nistaw forsi niprivileġġaw dawk il-kumpanniji li jkunu edin juru li verament jistmaw l-indisaw l l-istess jew inkella dawk li ma jamlux dan nejdulom li ma jkunux jikwalifikaw. Dawn umma biss rekomandazzjonijiet għax ovvjament sta għall-istati membri mbagħad biex jinfurzaw dan kollu Imma tajjeb li aħna niġdu l-attenzjoni għal fatt li dan jista' jservi bħala strument siwi ħafna biex il-politika inklusiva naslu għalija. Jina naħseb dak kollox minnaħa tiegħi għalissa u ovvjament jiena lesta nilqa il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna għal din il-ġabra fil-qosor ta' l-edeja tiegħek ħanisimgħu il-Sinjura Arena. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi għax-xogħol li sar mill-kollega jiena naħseb li hija bażi ta' xogħol tajba dwar din l-opinjoni li se jagħti l-Kumitat Amplwa. Tajjeb li l-Kumitat tagħna jistudja dawn l-affarijiet għax nafu x'qed jiġri fl-Ewropa fid-dinja tax-xogħol rigward in-nisa, diskriminazzjoni hemm ir-rapport ta' Sinjura Nolx dwar il-vjolenza, imma din il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol hija verament importanti fl-Ewropa jina nixti forsi namel ċertu emendi u nixbet l-attenzjoni għal ċertu affarijiet preċiżi l-ewwel net l-ewwel net iridu nirkonoxxu l-fatt li eh, l-fatt li n-nisa jipparteċipaw iktar fid-dinja tax-xogħol sa l-2020 ovvjament din tidħol ukoll fiġita kontra l-kriżi, ma wieħed irid jgħid ukoll li dan huwa għan ta' ġustizzja soċjali l-ewwel qabel kollox. Ġifri anki jekk ma jemx ma jkunx hemm kriżi jekk kollox kien sejjer tajb jekk in-nisa ma jkunux rappreżentati kif suppost b'mod bilanċjat fil-dinja tax-xogħol din tkun nuqqas eh, eh, ta' ġustizzja soċjali. Tieni punt tiegħi? dan huwa il-rata ta' reprezentazzjoni eh, ta' 75% sal-2020. Dan huwa għan biex tonqos jonqos il-faqar. Nafu li jekk il- jekk il-nitkelmu li f'Ewropa l-lum għanna 20 miljon ta' eh, nies li jgħixu fil-faqar Umbat, il-punt dwar il-xol ta' kwalità meta naraw l-istatistika, il-nisa jaqaw iktar fil-kategorija ta' xol mux dikjarat, ta' xol prekarju, għalek tajjeb li aħna verament naħdmu fuq il-kwalità ta' xol għan-nisa. Speċjalment, eh, u kol fil-żmien meta huma dawn ikunu qegħdin jibbenefikaw minn eh, maternity leave dawn in-nisa li meta jkunu għadhom edin, eh, meta jkunu tqal u koll irridu nipproteġawhom, nu li jerġgħu immorru fid-dinja tax-xogħol kemm jista' jkun malaj. Din il-maternity leave verament irridu nikkonsidraw sow għax jista' jkun li ċertu nisa bil-forsi kollhom jaħdmu għalhekk jiddeċidu li ma jkollhomx tfal u din soħloq problema d-demografija jew oħrajn li minn minħabba li jkunu eh, eh, jridu jrabbu l-familja tagħhom ma jqasbis jażu lejn dinja tax-xogħol għax ma jkollhomx sigurtà ta' xogħol. Regoli wkoll <clears throat> sabiex ikun hemm iktar bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u d-dinja tal-familja. Ix-xogħol bejn nisa u l-irġiel. L-ommijiet u l-mistirijiet. U fl-aħħar, l-aħħar anzi, tħassib importanti għalija imma il-reprezentanza ta' nisa fuq il-bordijiet. Nafu il-lum li eh, jista' jkollok rida tajba kemm trid u tgħid li ridu iktar nisa, imma meta mbagħad taħħal ir-regoli li jkunu jorbtu vinkolanti, ħafna kumpanniji joqogħdu ħafna lura fuq dan. Dan dejjem qed ngħid fuq il bordijiet Jiena il-nisa huma kwalifikati hemm iktar nisa minn irġiel li għandhom ċertifikati għoljien. Dawn in-nisa ikunu qed jaħdmu fil-kumpaniji u li kollok mara u mhux raġel ma tqumx iktar għal-management li l-mara tkun fuq il-bord u mhux raġel Iġifiri, hemm forsi irġiel li għadhom jazbu b'mod ħafna konservattiv qabel jaċċettaw li mara tkun fuq il-bord. Irridu nkomplu din il-ġlieda sabiex eh, kun hemm kotas eh, u naqalbu ta' taħt fuq il-mod ta' kif nagħmlu l-affarijiet jew kif tradizzjonalment isiru l-affarijiet. Grazzi. Grazzi. Istanja Gonzalez Penja, edha Amana.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 il-libertà u ħin liberu tal-nisa. Importanti li n-nisa jkollhom il-possibilità għal kuntratti part-time u uh, fuq mid-daqsir ta' żmien dak iva ma jistax ikun li ma jkollhomx possibilità li jivvanzaw fil-karriera għalhekk importanti naraw kif ħajkun hemm strutturi ta' appoġġ Importanti li jkun hemm mod kif mara jkollha possibilità li tibatillu f f'istituzzjoni apposta li tista' tiħossibhom sakemm tkun qiegħda qed taħdem. Dan kollha affarijiet li importanti biex nappoġġaw ix-xogħol għan-nisa. Ħafna drabi x-xogħol tan-nisa jkunu marbuta mal-kura tas-saħħa jew kura in ġenerali u ma jkollhomx pagi tajbin. Walek importanti li nisa u l-irġiel li kunet jaħdmu l-istess impik ikollhom l-istess paga. Dawn affarijiet li għandhom ikunu ovvi. L-affarijiet li l-xogħol tal-nisa għandu jittieħed bis-serjetà bħalma jittieħed l-xogħol tal-irġiel. Għalhekk dan il-punt fuq is-salari huwa punt importanti. irridu nindirizzaw lif għal maternità kif ukoll lif għal paternità biex bekk niżguraw li jkun imrati xirqa mhux biss fil-mument tal-wilt imma anki f'każ ta' adozzjoni ta' tifel jew tifla. Fuq il-punt tal-faqar nħoss li nisa jibbatu aktar mill-problema tal-faqar u għalhekk il-punti li rresqu favur in-nisa biex niġġieldu l-faqar huma importanti ferm. Importanti li n-nisa li jaħdmu inqas jew li għandhom introjtu inqas mix-xogħol tagħhom minn tal-inqas fl-aħħar mill-aħħar. Meta jaslu għall-età pensjonabbli ikollhom pensjoni sura ta' nies. Aħna nemnu li għandi jkun hemm idea ta' pensjoni skont il-kontributi li tagħti, skont il-bolla li tħallas. Dan huma punti importanti biex nisqom. Dan m'għandux ikun biss fil-qasam tan-negozju, imma anki irid ikun hemm rappreżentanza femminili fl-istituzzjonijiet pubbliċi kollha u anki f'kull qasam istituzzjonali. Importanti illi n-nisa jkunu f'pożizzjonijiet ta' taħid ta' deċiżjonijiet fil-livelli kollha, inkluż il-livell politiku, biex bekk in-nisa jkollhom impatt. L-istess japplika meta nitkellmu dwar il struttura tal-postijiet tal-gvern, postijiet tax-xogħol li rritu jkunu possibbli mhux biss l irġiel ma anke nisa rridu li suq tax-xogħol ikun jihu amment tal-irġiel u tan-nisa, ma jistax ikun hemm tnaqqis għan-nisa biss, rritu ikun hemm impjiegi u impjiegi mħansin tajjeb. Hemm ħafna kwistjonijiet li ma mhix preżenti fl-opinjoni tal-Kumitat u għalhekk nixtiequ li jiġu indirizzati. Irridu niżguraw illi nindirizzaw firxa wiesa ta' kwistjonijiet biex ir-rapport ikun l-iktar dettaljat possibbli biex niġġieldu diżugwaljanzi bejn irġiel u n-nisa fuq il posta xol. xogħol Grazzi. il sinjura Reintke, grazzi President, nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-li din l-opinjoni. Nafu li l ugwarjanza bejn is-sessi mhux biss ikun ta' benessri ta' ġita n-nisa imma s-soċjetà in ġenerali. Mill-bidunet l-Unjoni Ewropea kienet waħda mill-prinċipju fondamentali għaliha. Iktar minn 50 sena ilu l-prinċipju ta' pagan daqs nizlet fit-trattati u naħseb illi tassow skandlu li għadna sal-ġurnata tal-lum fejn mannix realtà tali li nisaw l li kollom l-istess kondizjonijiet fuq il-post ta' xogħol u fis-suq tax-xogħol. Aħna fil-kumitat tan-nisa u l-kumitat tagħna nindirizzaw l-għajxin tan-nisa kemm fir-rigward id-diskrepanzi tal-pagi, kif ukoll id-dipendenza l-indipendenza ekonomika tan-nisa, l-aċċess tan-nisa fis-suq tax-xogħol, il-progress fil-karriera tan-nisa, kif ukoll ir-rwol tan-nisa fit-taħid ta' deċiżjonijiet u anki fil- prassi u rwoli u strutturi marbuta ma' xogħlijiet li s-soltu jkunu motija l-nisa. Dawn affarijiet li rridu ndirizzaw ressaqna emendi f'dan ir-rigward biex ikollhom rwol importanti. Rajna l-aspett tan-nisa fil-faqar, ħafna drabi l-faqar ibbatuh l-aktar n-nisa u dan marbut ma' ħafna fatturi fostom differenza fil-pagi jew pagi mhux indaqs li wassal għal diskrepanzi mbagħad fl-aħħar mill-aħħar faqar ta' sekwita anki torbot ma' kwistjoni ta' sigurta soċjali u sistemi ta' pensjoni. Ġejja minn pajjiż il-Ġermanja fejn is-sistema ta' taxxi bażikament qed wassal istess għal iktar diżugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. It-tnaqqis tal-livelli ta' faqar b'20 miljun sal-2020 jista' jinkiseb biss permezz ta' politiki kontra l-faqar li jippoġġaw in-nisa u jindirizzaw il-problema tal-faqar fost in-nisa. Jekk ma niġildux aħna ta' qoddim net għal din il-ġlieda musser nirbħuha, musser nilħu l-anijiet tagħna. Fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn iktar attenzjoni għal miżuri ta' austerità fin-nofsinhar tal-Ewropa, rajna li dan swinna kontra u nisa l-iktar li ntlaqtu minn dawn il-miżuri. Meta nagħtu ħarsa lejn ir-realtà tan-nisa, irridu naraw unajdu li l-mizuri ta' austerità kellhom effett negattiv u ma nistgħux inkomplu nagħmlu l-affarijiet terġa' għall-ar għan-nisa. Ħaġa oħra li nixtiequ nisħu għax ressaqna emenda fuq dan hija kwistjoni tal-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol għan-nisa u anki diskriminazzjoni li jkun hemm. Ħafna drabi n-nisa jaffaċċaw diskriminazzjoni li hija kompletament inaċċettabbli u aħna nemnu li f'dan ir-rapport fl-istrateġija għal um, ugwaljenza bejn l-irġiel u n-nisa irridu nifuka fuq dan l-affarijiet u neħdu l-affarijiet bis-serjetà. Grazzi. Thank you, Tiziana Begin. Grazzi, Tiziana Begin. Thank you, Cha. Grazzi, President. Tajja wisq. Grazzi l-rapporter għall-opinjoni. Punti kolla validi nista' naqblu magħhom. Nixtieq nisħaq aktar fuq illi il-problema tas-sem tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija problema serja ħafna u biex insibu tarfa rridu nindirizzaw il-kawża. Jiena nemmen li f'ħafna pajjiżi, wisq pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, ħafna drabi nitolbu lin-nisa jażlu bejn il-ħajja privata tagħhom il-ħajja tax-xogħol ħafna drabi kien hemm xkiela li hom l-aċċess ta' fis-suq tax-xogħol u dejjem għad diffiċli biex n nisa jitru fuq is-suq tax-xogħol. Dan qed ngħidu bħala om ta' tliet ulied u anke bħala konsulent tal-kumpanija l smis fl-Italja, id-diskriminazzjoni għan-nisa fil-post ta' xogħol għadha preżenti, ta' sikwit l-interviews jiġu preferiti l-irġiel flok in-nisa u ikun hemm mistoqsijiet għan-nisa li jridu jiffaċċawhom kif ħatkomplu taħdmu wara tiżżawġu, meta jkollkom it-tfal, anke kuma mistoqsijiet illegali suppost xorta jitfaċċaw ta' sikwit. Kif saħqet il-kollega qabli matul il- relazzjoni fil-ħajja tal posta tax-xogħol ma jkun hemm relazzjonijiet bla dinjeta ta' xejn. Ħafna drabi ikun hemm fastidi jew abbużi kontra n-nisa imma anki fil-imġiba ta' kuljum ta' ħaddiema oħra, anki l-diskrepanza bejn il-pagi għada miraċ li nixi darba nilħquha. Niskuża ruħi u dispjaċini li pajjiżi jgħat fost l-aħħar pajjiżi fir-rigward id-drittijiet tan-nisa, imma ħadd fl-Ewropa ma jista' jemmen u jaċċetta jemmen u jgħid li din il-problema li ma teżistix pajjiżu. F'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea hemm kultura wisq maskilista Jekk aħna rridu ngħidu li mister ikun hemm servizzi għall-familja, ifisser li n-nisa ma jkunux jistgħu jkomplu l-karriri tagħhom jkomplu fil-ħajja tax-xogħol tagħhom. Ħafna drabi kollhom jiġħdu il-possibilità ta' karriera li jimxu qoddim fil-karriera tagħhom jew li jkomplu x-xogħol tagħhom biex jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom. Dan qed ngħidu bħala persuna involuta ħafna għandi tlet titfal u mhux tagħmel dak li huwa possibli imma tagħmel kull sagrifiċċju possibbli għal uliedek. Dan qed ngħid qed ngħidu għax hemm bżonn ta' bidla leġislattiva ma bidla wkoll fil-kultura u fl-attitudni tagħna fuq dawn l-affarijiet, aħna bħala istituzzjonijiet nixtiequ li nagħtu tweġiba għal dawn l-affarijiet. Irridu riżorsi xirqa u nemmen li waħda mill-iktar riżorsi prezzjużi li ma tantx nisfruttaw huma n-nisa. L-Ewropa u l-Istati Membri għalhekk irridu jaġixxu biex din dan il-flagell, dan id-dmir morali waqfu darba l-dajem u waslu dmir morali li huwa ugwaljanza mill-irġiel nisa. Grazzi. Signora Moran Chartier. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna qegħdin niddiskutu suġġett li ovvjament huwa wieħed tal-qalbi minħabba iċ-ċirkostanzi li qed ngħixu fihom. L-ewwel nixtieq nitkellem fuq tlet biċċiet ta' informazzjoni rridu nżomm u dimajnejna l-ewwel net l-impatt tal-kriżi fuq ix-xogħol tan-nisa. Jekk wieħed iħares fuq livell Ewropew dan l-impatt fuq ix-xogħol ta' fuq xogħol tan-nisa da verament iktar eh, għax dan kienu mhux imħallsil tajjeb għax kienu qed jaħdmu part-time u kienu wkoll qed jagħmlu xogħol prekarju. Jiġifieri in-nisa nqalgħu mill-post tax-xogħol u il-nisa peress li kienem dawn id-difikultajiet bejn id-dinja tax-xogħol u d-dinja tal-familja huma komplow jagħmluh ar ħafna darb drabi kienu mix-xogħol imħallas biex jibqgħu attivi marru jagħmlu xogħol mhux imħallas. Iġifieri rridu ninsistu fuq il-fatt li dan kollox ġi amplifikat meta nitkellmu fuq il-diżugwaljanza bejn nisa u l-irġiel mħabba l-kriża. Tieni punt hija l-fattur tal-mentalità. F'pajjiżi aħna għamilna inkjesta u għedna u saqsejna li fi żmien tal-kriżi eh, taħsbu li l-irġiel għandhom jieħdu preċedenza għal-xogħol 63% li saqsejna għalu IVA. U għanna problema ta' mentalità tajjeb li il-kollegi soċjalisti jisimawx etnejt f'dawn it-63% hemm nisa li rispondow hekk Ġifiri meta nitkelmu fuq dan il-glass ceiling, in-nisa stess iridu ibidlu il-mod ta' kif jaħsbuha. It-tielet punt huwa li it-taħriġ inti semmejt dan huwa investiment kbir min-naħa tal-pubbliku u privat tal-familji u ħafna drabi ma jkunx hemm ritorn ta' dan l-investiment eh, fid-dinja tax-xogħol. Jiena naħseb li eh, rridu nżidu kollu sena mill-emendi fuq dan għax jien qed naqbel ma eh, dak kollu nisibu fil-rapport, imma naħseb mhux qed insemmu il-ġlida kontra in-nuqqas gwaljenza bejn il-karriri veru hemm diskrepanzi bejn is-salarji. Imma jekk nitkellmu biss fuq id-differenzi bejn is-salarji, qatt mu se naslu biex insolvu il-problemi ta' din innuqqas ta' ugwaljanza bejn in-nisa u rġil. Ija Hija diskrepanza bejn il disugwaljenza bejn il-karriri u ċip in-nisa eh, lejn il-faqar għax mara li tkun qed eh, tasal għal pensjoni tkun qed taqla 37% inqas minn il-pensjoni tar-raġel punti ħor fej nistaw namlu emenda huma il-kriterji tar-reklutaċ u nuqas ta' ugwaljanza hawn ukoll. Fil-rapport li uh, dwar dan is-suġġett l-ewwel kriterji ta' reklutaċ għal mara huma il kemmi tkun disponibbli. Il-kompetenza hija seba punt bħala kriterju. Imma għal raġel l-ewwel punt importanti Eh, hija l-ewwel tuħu l-ewwel post u fis-seba post hemm id-disponibilità. Iġifieri l-kriterji tar-reklutaġġ bejn un-nisa wkoll ivarjaw, mhumiex l-istess. Mentalità, l-kriterji tar-reklutaġġ, nuqqas ta' ugwaljanza fil-karriri, dawn huma affarijiet li rridu aħna inxaqilbu mill-mod kif qegħdin bħalissa. Pa għax kollox qed iġibu nuqqas ta' gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Jiena smajt eh, Marija Aħena tgħid tistkellem dwar il-problema il ta' tal-maternità u koll u kif ikolla impatt fil-ħajja tan nisa ma jien jiddispjaċini u inti naħseb eh, tiftakar li aħna tlifna Eh, dak li dik li provajna niksbu fil-28 man eh, stat membru meta konna nagħmlu fuq dan is-suġġett fil-mandat ta' qabel. Jiġifieri tajjeb li eh, mhux noqogħdu nitolbu għal affarijiet impossibbli li naslu għalihom. Jiena naħseb li kieku kellna naqblu fuq dak li konna qegħdin naħdmu fuq u fuq qabel, kważi konna rnexxilna ġifiri minn il-maternity leave imħallas ta' 16 bejn 16 u 18 il-ġimma. Imma għaw min li e, jieħu 56 ġimma imma mhux imħallas. Iġifiri li l-in mill-politika kollha hemm bżonn li niltaqgħu bejnietna e, fuq dan u biex naqblu. Għax inkella kull ġlieda se tkun għal xejn inkun qegħdin nasqu fl-ilma. Fuq il-kwotas jiena kont kontra, kontra dawn 10 snin ilu fis-sena 2000 għax jiena kont naħseb li bil-abiltajiet u l-ħelit tagħhom kienu jaslu imma 10 snin wara jiena realizzajt li dawn il-kompetenzi ma kienux bizzejiet u jekk ma nagħmlux kwotas, qatt ma se naslu. Għalhekk jiena biddilt il-pozizjoni tiegħi ta' bil-fors u jiena nispera li xonna Tant ikun għamil neħta li din il-kwistjoni tal-kwota skun ħaġa tal-passat. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sojdorova. Sinjura Sojdorova. No, dziękuję za udzielenie słowa. Eh, Sama mi rada. Grazie ħafna tal-li għaddejt l-mikrofonu. Kuntenta illi nista' nitkellem wara l-kollega Xantier u nixtieq nżid ftit affarijiet li nħoss li huma importanti. Fl-opinjoni tiegħi l-status tan-nisa huwa bbażat fuq il-fatt illi n-nisa huma indispensabbli għal kull familja u dan huwa rwol u linja n-nisa. N-nisa ma nistax neħdulhom posthom f'dan ir-rwol. Dan xe fisser? Ifisser illi n-nisa għandhom ċertu xkil meta jerġgħu lura jkunu jridu lura jiġu lura fil-post tax-xogħol tagħhom jew fis-suq tax-xogħol. Din mhix impressjoni tiegħi jemma fuq stħarriċ speċjali li seħ fl-2011 u anke fl-2012 msejjaħ Berg li huwa stħarriċ speċjali tal-OECD li kien ibbażat fuq is-swieq tax-xogħol. Dan istarriċ wera illi n-nisa wara lif tal-maternità jiksbu kompetenzi ġodda. Iżda per eżempju il-kompetenzi li kun jeħtiġu in-kumpaniji ma tantx ikollhom in-nisa. Per eżempju ħiliet ta' ICT, affarijiet oħrajn huma importanti għas-suq tax-xogħol. U għalhekk meta jiġu lura fuq is-suq tax-xogħol in-nisa in-nisa jkollhom l-età ta' madwar 30 sena u hawnhekk inkun qed nitkellmu dwar diffikultà li ħajfaċċaw dan in-nisa fis-suq tax-xogħol. Kien ċar mir-rapport illi minħaddem jiddeċidi li jimħaddem raġel flok mara għax ikollhom iktar disponibilità, jkollhom inqas intoppi minħabba l-familja, minħabba kif ħejħdu sibu tfal, eċetera, u għalhekk jippreferu li jagħtu l-post tax-xogħol lir-raġel flok mara. Għalhekk hemm bżonn opinjoni ċara biex nindirsaw il-problema tan-nisa meta jiġu biex jerġgħu jidħlu lura fil-post tax-xogħol wara lif ta' maternità. Dawn huma problemi li għandna nindirizzaw, forsi għandna nappoġġaw in-nisa biex ikunu jistgħu jibdew il-kumpaniji tagħhom stess. Dawn huma affarijiet bażiċi li n-nisa għandhom bżonn. Bekk ma jkunx hemm diskriminazzjoni nittamaw fil-qasam tax-xogħol kontra n-nisa. Per eżempju għandu jkun hemm iktar appoġġ għal impigi għan-nisa li jkunu mhux fil-binja tal-kumpanija ta' tal-posta xogħol tagħhom ma jkun jistgħu jaħdmu mid-dar biex bekk dan jiffaċilitalhom l-aċċess għas suq tax-xogħol wara li jkunu ħadu lif ta' maternità. Meta ngħidu lif ta' maternità mhix qed ngħidu li hija btala mhix vaganza li wieħed imur fuq lif ta' maternità, qed imorru lif ta' maternità qed għandhom ix-xogħol tad-dar li jridu jagħmlu, jridu jieħdu ħsieb il-familja, jridu ħsieb it-tfal. Grazzi. Peter President. Il-Kummissjoni rappresentata, Iva, tixtieq tajt kentejn, Nadilek il-mikrofonu fil-każ. Sinjura Petak. Hello, everybody. Nsellem il-kulħadd. Dak li nixtieq ngħid u nisħaq huwa li l-ewwel net ħafna minn dawn il-kwistjonijiet li semmejtu hawnhekk diġà huma indirizzati fl-istrateġija korrenti fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. Uħut minnhom ma tantx semmejnijom bħal per eżempju l-faqar, pero konxi ħafna li hemm bżonn progress f'dan qasam fil-futur. ma tafu tħejjija l-istrateġija l-ġdida edem qed nistennew li titlesta l-konsultazzjoni xirqa f'April u diġà est ninġbru idejat u suġġerimenti u affarijiet nisemmejtu hawnhekk u dawn huma idejat li jiena ħanniħu miegħi minn hawn u naqsam flimkien mal-kollegi tiegħi. Naqblu 100% mal-rimarki li intom għamiltu. Naħseb illi bosta mill-ideja ta'kom għandhom xjaqsmu ma l-indipendenza ekonomika tan nisa u nixtieq nisħaq illi tassow dan huwa l-iktar qasam ta' priorità importanti ta' l-istrateġija korrenti. Aħna mpenjati bisħiħ li nkomplu fuq dan il-qasam ta' politika fil-futur. Nirringrazzjakom, nilqa l-kommenti tagħkom, aħna naqblu magħkom 100% qed nixbdu ħabel wieħed hawnhekk u kif għattilkom ħanippruvaw nindirizzaw aħjar dawk il-kwistjonijiet li forse nix daqshekk tajjeb jew biżejjed fil istrateġija kurrenti, bħal pereżempju l-faqar li semma mill-kollegi. Grazzi ħafna. Thank you. Eh... President, grazzi. Signora Kozlowska, Jovic, Nandilek il-mikrofonu. Grazzi. Grazzi, President. Signori, fadal nisa bis pratikament, ma uaċar il-mid-debattitu li trattament mux ugwali, mux biss ifaqqar Lin-nisa ekonomikament u anki fil-ħajja tagħhom hija problema wkoll għad kabbir ekonomiku in ġenerali. Ħafna mill-punti li semmew diġà huma inklużi fir-rapport u għalhekk forsi mhux li nsemmuhom importanti li ma li nisħuhom aktar. Però l-punti li tqajmu fid-diskussjoni naħseb li ħajdaħlu fir-rapport, fl-opinjoni. Per eżempju, għatem xogħol blaħlas li jagħmlu n-nisa u rridu noqogħdu iktar attenti fuq dan is-suġġett. Anki l-vjolenza fil posta tax-xogħol, fastidi li ġarbu n-nisa, fastidi sesswali fuq il posta tax-xogħol. Dawn kollha affarijiet li jenaħtiġu nindirizzaw. Kif ukoll il rekwiżit li jkun hemm harmonizzazzjoni tar-regoli fuq il-lif ta' maternità u paternità. Hemm bżonn nixprunaw id-drittijiet tal-missirijiet ukoll, mhux biss tal-ommijiet, mingħajr ma jkun hemm dan ix-xogħol mhux se nkunu nistgħu nħarsu id-drittijiet tan-nisa. Għalhekk hemm bżonn nagħmlu aktar fuq il-lif ta' paternità. Ukoll biex nkun nistgħu ngħinu n-nisa indirettament. Fir-rigward il-trattament mhux indaqs bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol, għanna ħafna tarif u evidenza. Meta kont fil polonia kont naħdem ehm, fl-ambitu tal-Bank Dinji u għawnek kienem ħafna ġerarkija bejn l-irġiel u n-nisa u rajt bajnija il-situazzjoni ta' status differenti li kunem bejn raġel u mara. l-irġil bitfall kienu l-iktar nis affidabli, mbagħad l-irġil ehm, li jkunu għazeb li ma jkollhomx mara, l-iktar affidabli, eċetera. Imbagħad għan-nisa l-affarijiet kienu ta' taħt fuq. Nisa bitfall u ma ta' riskju għoli, u n-nisa li jkunu jkollhom raġel ma jkunux xebba huma problema għax imbagħad kollhom it-tfal jieħdu l-lif tal maternita Għalhekk hija problema li nirizzaw għax n nisa għandhom rwol li jieħdu ħsieb it-tfal iva ma dan ifisser direttament li mbagħad ħajkollhom inqas possibilità li jkomplu fuq is-suq tax-xogħol. U għalhekk irridu nsibu modi modi kif nistgħu nappoġġaw in-nies. Ma jistax ikun hemm stereotipi ta' dan it-tip bħalma semmejtilkom qabel tal-Polonja imma rridu nagħtu daqqatit lin nisa biex ikun jistgħu jagħmlu rikonċiljazzjoni bejn ħajja privata u l-ħajja tax-xogħol. Dan huwa xogħol li nagħmlu fil-Kumitat FAM, Kumitat tan-nisa, biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata. Jekk irnexxinna nagħmlu dan, allura imbagħad ikonna vantaġġi għan-nisa. ftit ma dawk li jaffordjaw li ma jkollhom slif ta' maternità u lif ta' paternità biex ikun aċċessibbli għax-xogħol, imma hija problema li għandna nindirizzaw. Il-President, grazzi, intikom il-kalendarju kif huma bħalissa, skadenza l-emendi 5 ta' frar, konsiderazzjoni tal-emendi 24 ta' marzu, adozzjoni fil-Kumitat tal impjiegi is-16 ta' pral. Grazzi għal debattut interessanti. Narakom iktar tard wara nofsinhar meta inkomplu bix-xogħol tagħna tal-Kumitat Templ. Grazzi.